Welcome to everybody. You can see stay. Insera mi kulħat, war l-offsinari tajjeb, hudu postkom. Grazzi tal prezenza Inkomplu bit-Taljan. Naturalment jiena nilqa l-ospiti kollha l-esperti li ġew hawnhekk biex jiddiskutu dan is-suġġetti li għada sekk importanti, is-suġġett tal-distruzzjoni ta' traffiku u ta' traffiku tal-beni kulturali ħafna postijiet fid-dinja, f'Sirja u fl-Irak, mumur hemmek biss. Imma qabel nixtieq nitlob l kollegi malajr inħares lejn l agenda jekk l-agenda hiex approvata u jekk miex eh, approvati il-minuti tal-laqa preċedenti. U jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, unbat nistgħu nibdew bil-programm tagħna. Minuta waħda. Nixtieq nikkommenta fuq il- il-minuti tal-laqa tal-koordinaturi. Forum bil-Ġermanis kien hemm traduzzjoni illi ma kienieċ taqbel. Aħjar ħallejtuha bl-Ingliż nishti sempliciment nitlob eh, korrezzjoni ta' traduzzjoni bil-Ġermanis. Grazzi. Mela se għaddu għal-punt tlieta un informakom li hemm interpreti bl-Ingliż, bil-Taljan, bil-Franċiż, bil-Ingliż, bil-Danis, bil danis bil bil-Grik, eccetera, bil-Malti u koll, il ija bi-streaming, dan huwa importanti għax il-pubbliku u interessat ħafna f'dawn is-suġġetti u anki eh, fil-laqa hemm ukoll rapport fuq missjoni Amfipolis fi Greċja li seħet f'Ġunju 19 u 20 ta' Ġunju jiena kont u kol. Ja e, e koincidenza interessanti li l-lum qed kon fuq il-Kumitat eh, tal-Greċa għax kif tafu intkom li l-lum eh, eh, u f'din iżjara konna fl-imkien għamilna Dmirtana u niftakru illi l-wirt kulturali u anki l-valuri importanti li il-Greċa l greċa il illi tirrappreżenta il-Greċa illi kellhom eh, iżommuhom foħħom fost affarijiet oħra u illi lum kombinazzjoni eh, sabu ftejim anki politiku eh, għal-inqas hemm possibilità ta' sparanza għal poplu Greku anki għall-Europa u jiena nishti naqsem dan il-messaġġ ma'kom illi flob aħna elibna pass pass importanti ħafna illi inkunu nistaw nejnu lil poplu Grik u nirsolvu anki problema tal-Europa u permettu li namil dan il-komment. Ma issa nistaw nibdew bismiħ tagħna. U qabel ma niprezentalkom eh, l-erba esperti tagħna nixtieq nagħmel kommenti osra ħafna. Nirringrazzjaw ukoll illi anki l-Kummissjoni Ewropea edaw u nittama anki l-President tal-Kunsill għax hemm bżonn nagħmlu azzjoni komuni fuq dawn is-suġġett. U naturalment intkom kollha tiftakru l-immaġini tal-ISIS illi qed jisti jiddistruġġu l-mużew ta' Mosul fl-Irak u qegħdin jaħarqu e, eh, eh, kodba u manuskritti antiki tal-belt u anki fl-2001 e, kien hemm l-istatwi ta' Budda fil-Afganistan u anki reċentement Akra, Nimrud, Timbuktu, Palmira, fejn eh, anki dan li jun simboliku ġi mkisser u kienem anki eh, eh, eh perżuni li provaw jiddefendu Palmira u għatluhom. Dan u wirt, l-għol net jiddispieċina anki fuq il-wirt eh, tal-bnedmin tal li mitu eh, hemm eh, miljoni ta' eh, rifugjati u em mm, eluf ta' vittmi ta' din is-sitwazzjoni fejn 50.000 eh, persuna li qegħdin jaħarbu mill-Sirja u però eh, dan huwa eh, suġġett ieħor, però għandu x'jaqsam anki ħafna ma' dan is-suġġett e, meta nitkellmu fuq il wirt tal-umanità, però meta nitkellmu fuq id-distruzzjoni tal-monumenti u tal-wirt kulturali illi wieħed ma jistax jerġa' jirkupraħ. Aħna e, flimkien mal- Kumitat Kultura e prezentajna eh, talba fil-Parlament u anki eh, lil-Kunsil u lil-Kummissjoni, anki jekk ma nistawx verament namlu ħafna, però eh, kienem eh, jekk wieħed joqtol il-bnedmin u għaċar illi Eh, l-element eh, l-iktar importanti tal-eżistenza tagħna eh, e tiġi distrutta, però meta meta irdu il-wirt kulturali nkunu qegħdin irdu l-umanità kollha kemm Impen l-operaturi kollha involuti hawnhekk għaw e rappreżentant tal-UNESCO anki fi Brussell e, jiena tkajt itqajtu kol Marina Bokova illi ħat titkellem anki fuq suġġett ieħor f'Settembru fil-Kumitat tagħna u anki eh, anki il-kampanja United for Heritage eh, fid-dinja u apprezzajna dal-affarijiet kollha u anki riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Mauda fuq l-imblok tal-bejħ eh, tal-oġġetti eh, arkeoloġiċi li jiġu mill-Iraq u mis-Sirja, mis-Sirja. Hemm eh, istituzzjonijiet internazzjonali ta' protezzjoni dan huwa kollu dmir anki ta' rekostruzzjoni ta' restaur, hemm il-konvenzjoni tal-Aja tal-1970 u fuq fu il-protezzjoni u fuq l-UNESCO kol tal-1970 e, fuq il- kwistjoni kbira ħafna tal-importazzjoni u esportazzjoni ta' eh, ta' oġġetti tal-wirt kulturali. Però mbagħad eh, hija importanti li konna data bank komuni tal-siti kulturali eh, aħna għanna dik il-database ta' Leonardo u e permettetilna nirkupraw miljun ta' beni kulturali mill-karabinieri italjani un bat hemm eh, anki pjanijiet tazzjoni. Kien hemm konferenza tal-Assemblea Parlamentari Mediterranea Frabat illi għalqet il-ħidma tagħhom u deċidew li kunem relazzjoni iktar qawwija bejn il-parlamenti e l-istituzzjonijiet anke internazzjonali għal biex ikun hemm pjan ta' azzjoni biex inkunu nistgħu nintegraw l-isforzi flimkien għanna bżon fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea eh, għanda eh, għanda eh, strumenti li huma direttivi fuq l-esportazzjoni tal-beni kulturali, imma nafu wkoll illi kif qalet il-Kummissjoni Ewropea fil-rizoluzzjoni tagħna fil-plenarja illi hemm studju li bħalissa qed isir biex tipprepara Eh, direttiva fuq il-projbizzjoni tal-importazzjoni. Għax hemm waħda fuq l-esportazzjoni ma m'hemmx waħda fuq l-importazzjoni. Għandna bżonn ukoll illi napoġġaw il-ħidma il eh, u eh, il-valur tal-wirt u anki ħafna nies li jiriskjaw ħajjithom arkeoloġi zazah studenti li fis-Sirja qegħdin jaħbu eh, ħafna uh, minn dawn l-oġġetti u qed se nitolbu anki eh, fil-ġnus maquda il-soldati u koll jaħdmu fil-protezzjoni tal-beni tal kulturali. Kien hemm ukoll karta li ġiet approvata għax eh, eh, hemm il-kooperazzjoni meta jkun hemm dizastru naturali, però unek mawx dizastru naturali, però hemm protokoll fuq il-beni kulturali kif hemm ukoll fuq id-djar u fuq il-bini. Però mbagħad hemm kwistjoni oħra. Aħna hawnhekk għandna qudiemna azzjonijiet li huma b'mod mamulin b'mod intenzjonali u u b'mod il-ħin kollu kontinuativ u l-intenzjoni hija li teqret il-kultura. Hawnhekk m'għandniex biss reat tal-gwerra imma kif għadna fir riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq id-drittijiet tal-bniedem dina tista' tiġi interpretata bħala reat kontro l-umanità għax hija ħaġa ħafna iktar qawwija. Aħna nafu l-Unjoni Ewropea hija fil-qoddimnet hija l-ewwel eh, donatur fuq dak li għandu qasam mal-qasam kulturali, e, l-appoċ għal-restauro, e, għal-digitalizzazzjoni tal-database, pero mux bizzejiet rridu naħdmu iktar fuq il-promozzjoni tal-operaturi, rridu namlu iktar e, biex inkunu nistaw naqsmu l-intelligence u naħdmu fl-imkien ma' Interpol illi jaħdem ħafna fuq dan il-qasam. Issa nistaw naddu il-mikrofonu lill-esperti tagħna Però nixtieq ngħid anki ħaġa oħra żgħira. Kif rajtu aħna fl-imkien mal-Kumitat Kultura aħna id-deċidejna namlu żewġ panels differenti. L-ewwel wieħed huwa fuq id-distruzzjoni tal-wirt kulturali e, e, illi aħna nistaqsu jekk il-liġi internazjonali jiex bizzejiet u it-tini wahda, it-tini panel hija fuq il-traffikar, il-kummerċ illegali tal-wirt kulturali. U mbagħad fl-aħħar se jkollna video qasir ħafna ehm, e, e, e, u video importanti ħafna minant il-professur Mamun Abdul Karim il huwa direttur ġenerali tal-antikitajiet u tal-mużewi ta' Sirja il-irċeva anki premju tal-protezzjoni tal-wirt eh, kulturali eh, għal ħidma tiegħu f'kondizzjonijiet diffiċilissimi biex jipproteġġi il-wirt Sirjan waqt il-gwerra. U issa nippreżentalkom il esperti tana. L-għonet tana professur Federico Lenzerini, professur tal-Università ta' Siena, li huwa speċjalizzat fil-protezzjoni tal-wirt wirt kulturali se jitkellem fuq kif l-istati terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali jistaw jintervjenu fil-kas ta' distruzzjoni tal-wirt kulturali. Dan u importanti ħafna. E- e- se jagħmel referenza għal dottrina tal-responsabilità tal-protezzjoni. U nitlob lil e, kollegi, l-esperti kollha jitkellmu għan mhux iktar minn 8 minuti. U il-mikrofonu, professur Lenzerini. Grazie ħafna. Nishtiq nirringrazzja il-Parlament il, il, il, u l-Sinjora Costa għalija huwa privileġ kbir. il sinjora Costa diġà tkelmet fuq l immagini li se waqt il prezentazzjoni tiegħi u naħseb li jintkom diġà tafu ta' dawn il- eh, dawn is-slides, dawn l immagini Pero u importanti li wieħed jifhem eżattament x'qed ngħidu u f'termini konkreti, f'termini eh, legali meta distruzzjoni tal-wirt kulturali meta huwa apposta u meta mhuwiex marbut ma' neċessità eh, militari hija eh, konsidrata eh, reat eh, internazzjonali. Eh, huwa eh, eh, reat kontra l-umanità kif inu accettat anki mal-Parlament imma anki mm, mill-Tribunal Internazjonali Kriminali. U eh, reat anki kontra l-umanità, eh, reat ta' persekuzzjoni, għax il-mira tal-kriminali miex propju l-wirt imma il-nies, il-komunitajiet illi huma riflessi fil-fdak il-, il wert għal daqstant il-dawn kriminali edin jimmiraw biex jiddistruġġu il-wert kulturali ta' dawn il-komunitajiet. U skont e, il-liġi internazjonali, il distruzzjoni tal-wert kulturali u anki evidenza tal-intenzjoni li wieħed irid iwetta ġenoċidju. U anki dan ġi e, studjat mm, mill-Parlament. U bat anki il-Senjura Costa e, tkellmet fuq rizoluzzjoni tal- Eh, kursil ta' sikurta skont dan il kursil il-distruzzjoni tal-wirt kulturali e għan teddida għal paċi u għal sikurta Din importanti għax dan jfisser li hija taħt il-kompetenza taħt ta' kompetenza tal kursil ta' sikurta. Issa, hekk aħna ngħidu illi il-distruzzjoni deliberata tal-wirt kulturali huwa reat internazjonali, allura jisegwi illi il-stati għandhom responsabilità illi jiproteġu il-persuni, il il-popolazzjoni kontra eh, il-distruzzjoni tal-wirt kulturali. F'termini ġenerali nistgħu ngħidu li dana huwa possibbli illi jipproteġġi principalment fuq fu il-territorju. il Imma meta l-istat ma jinteressax jiproteġġi il-territorju E, il-wirt kulturali u di proteġġi il-popolazzjoni mid distruzzjoni tal-wirt kulturali, allora f'dan il-kas hemm responsabilità kollettiva eh, minnaħa tal-komunità internazjonali kollha kemmi li proteġġu dan il-wirt. Il-komunità internazjonali għanda responsabilità li tejn l-istat u li tieħu anki l-miżuri kollha neċessari e, ta' tipi differenti biex eh, jamlu prevenzjoni u jwaqfu dan l-atti eh, ta' distruzzjoni tal-wirt kulturali. Esa, mod mm, ġenerali, f'termini konkreti, responsabilità ta' protezzjoni ifisser tlet xenari differenti. L-ewwel net għandna ir-responsabilità illi ssir prevenzjoni. Umbagħad għandna ir-responsabilità ta' reazzjoni u ma tagħna responsabilità ta' rikostruzzjoni. Naturalment, fil dan il-kas speċifiku ta' distruzzjoni tal-wirt kulturali f'dawn iż-żminijiet aħna qed nitkellmu fuq id-distruzzjoni tal-wirt kulturali eh, minnaħa ta' ISIS Daesh. Però mill-ritratti tistaw taraw li dan huwa fenomenu li qed jiġi ripeti ruħu li hemm ħafna gruppi fis-soċjetà mad-dinja kollha Eh, u anki fl-istorja illi qegħdin jagħmlu dawn l-attivitajiet. Naturalment hemm bżonn illi nsibu soluzzjonijiet stabbli. U f'dan il-każ partikolari ta' distruzzjoni tal-wirt kulturali huwa importanti illi nisħu fuq il fat li l-ewwel net hemm responsabilità illi nirreagġiċu kontra dawn l-atti imwettqa eh, fit-territori eh, okkupati minn ISIS Daesh aħna nistaw nassumu illi lebda sforz diplomatiku u jew mezzi paċifiċi u ma se jipperswadu l-ISIS iwaqfu dawn l-attività kriminali. U sfortunatament, eh, Eh, naf li ħaġa diffiċli, però l-unika soluzzjoni hawnhekk possibbli hija intervenzjoni militari. U dina għandha tkun taħt il-skont il-liġi internazzjonali ħad tkun leġittima, autorizzata anki mill-Kunsil ta' Sikurtà, għax qed naraw li hawnhekk hawn teddida għal paċi u allura eh, il-Kunsil ta' Sikurtà huwa kompetenti biex jawtorizza intervenzjoni militari. F'dan il-każ il wol tal-organizzazzjonijiet internazzjonali b'mod partikolari l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri ikunu jistaw jagħmlu lobby lill-Kunsill ta' Sikurtà biex jipperswaduh jieħu eh, din id-deċiżjoni. Irridu niftakru illi jekk il-Kunsill ta' Sikurtà ma jerfax ir-responsabilitajt tiegħu f'dan il-każ, allora huwa possibbli li l-Assemblea Ġenerali tal eh, ġlus maquda tawtorizza intervenzjoni militari skont il-prinċipi 377a tal-1950. Umbat hemm punt ieħor li huwa importanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Aħna nafu perfettament li gajzis gajx, dajx jixtiequ jestendu l-okkupazzjoni tagħhom mhux biss fit-territorji li huma issa taħt il-kontroll tagħhom imma anki f'territorji oħrajn eh, kif qed naraw dal-aħħar speċjalment li qed naraw fit-Tunizija u fl-Eġittu. Huwa importanti għal daqstan illi l-organizzazzjonijiet internazzjonali u mod speċjali l-Unjoni Ewropea taġix jaġixxu biex jagħmlu prevenzjoni illi dawn is-sitwazzjonijiet illi seħħew fis-Sirja, fl-Iraq u fil-Libja ma jiġix eh, riprodott f'territorju oħrajn, dan huwa importanti ħafna. U dan huwa l-aspett li fuqu l-Unjoni Ewropea jista' jkollha l-iktar rwol importanti għax hawnhekk aħna maħniex qed nitkellmu eh, fuq eh, qed nitkellmu fuq prevenzjoni għal daqstanta u ħafna miżuri illi jistaw jittieħdu minn l-Unjoni Ewropea biex isir prevenzjoni ta' atti ulterjuri ta' distruzzjoni tal-wirt kulturali. U dawn il-miżuri jistaw jihdu forum differenti, per eżempju, eh, inizjativi ta' programmazzjoni, awareness raising, anki fil-media u specialment fil-soċjetà ċivili lokali, miżuri edukativi u mod partikolari promozzjoni ta' sens ta' responsabilità fost il persuni lokali fuq l-importanzi l-importanza tal-preservazzjoni ta' dawn il-wirt u anki it-taħriġ ta' esperti ta' personal militari, ta' pulizija, eh, ta' uffiċjali tal-ħabsu u ġudizjari, id-dejnom e li jirċevu l-informazzjoni kolla neċessarja li għatu appoċ għal eh, korpi ġudizzjari lokali u internazjonali, per eżempju l-orti kriminali internazjonali, għax ikun importanti li wieħed jidentifika jaqbad u jippersegwita l-persuni li huma responsabli individualment ta' dan il-atti ta' distruzzjoni kontra il-wirt kulturali. U jista' jkun importanti wkoll illi li tittejjeb, li tintensifika ruħa il-kooperazzjoni bejn l-Europa u organizzazzjoni internazjonali bħal l-UNESCO, jew anki reġun, anki organizzazzjoni eh, eh, eh, reġjonali bħal Liga Arbija u fl-aħħar, però mux l-inqas, il lazzjoni konkreta la tittiħi biex tamel prevenzjoni serja illi ISIS daħx ma tkomplix testendi ruħax nafu illi Eh, ma rridux intuhom l-armi għax ma jkunux jistaw jaħdmu għet ma intuhomx armi. Ħafna affarijiet għal daqstant. Però issa dawn irridu jisiru dawn l-affarijiet jekk irridu namlu prevenzjoni eh, ta' eh, telf irreparabli tal-patrimonju tal-umanità għax dan huwa dak li għanna u dimna irridu naġixxu issa dan hu moment. Grazie ħafna tal-attenzjoni. Grazzi, grazzi, professore. Enti kellimtna fuq din responsabilità gravi ħafna, urġenti ħafna, u naħseb li dan sens tal-urġenza ħna u koll nħossuħ u fl-istess ħin nħossu li aħna mannix ħafna x'namlu fidejna nħossu li aħna impotenti. Eh, għaliex, eh, anki jekk hemm ħafna operaturi li jaqblu. Issa nisimgħu anki eh, id-dibattitu fuq dan is-suġġett illi wara it-tlet intervenzjonijiet sennaddi il-mikrofonu lill-kollegi tal-Kumitat tal-Kultura. Issa naddi il-mikrofonu lill-Dottor Stefano De Caro, direttur ġenerali tal- Ċentru Internazjonali għall-Istudju tal-Preservazzjoni e u Ristauru tal-Propieta Kulturali, illi jissej bħala ikrom, illi huwa famuż ħafna bħala abbreviazzjoni, Aġenzija Internazjonali li eh, titkellem li riguarda l-empowerment tal-informazzjoni tal-operaturi kollha li għandhom eh, xjaqsmu mal-wirt kulitari, ma inti stess tista' tispjega għandna kif l-ikrom hija impenjati u kif xtif ta' suġġerimenti jistgħu jtuna. bit-Taljan għax irrid niprofa nqassar id-dokument li għandi. Mela, l-ikrom, xinu l-ikrom? Mela, din hija da intergovernativa li hija differenti mill-ikom u l-ikomos li huma entitajiet professjonali. Qed nitkellmu fuq entità politika għax tiġbor fija il-gvernijiet. U issa għandna 134 stat membru twaqqaf mill-UNESCO fl-1956 permezz ta' rezoluzzjoni L-ideja kienet li tinħolaq għaqda indipendenti mill-UNESCO ma li taħdem ukoll bil-loġika tal-mandat tal-UNESCO. Iġifieri hija entità teknika. Aġenzija biex til eh, tuħsib il-formazzjoni ta' speċjalisti fil restaur tal-patrimonju. Il-sede taħħa hija fl-Italja mit-58 u mis-sena l-oħra għanda uffiċċju reġjonali li infetaħ fil-UAE fil-Emirat ta' Xarga, Xarja. U Ovvjament dan jħossib il-pajjiżi Arab, dan huwa importanti biex naraw kif nistgħu naġixxu f'dan it-territorju edin qegħdin niddiskutu. Ja, għaqda li għamlet xogħol importanti f'ħafna reġjuni hemm programm internazzjonali u anki dawk ta' natura reġjonali, per eżempju dak tal-Afrika kif taraw li huwa l-ekol du patrimoine afrikan aħna nejnu, nejnu għal din l-iskola, hemm font li eh, jieħu ħsieb u hemm ukoll din l-iskola illi krom mill-Unjoni Panafrikana tirrikonoxija bħala entita li tieħu sib dan ir-reġjun mis-sedet fil bena Il-budget huwa minn dak li jagħtu l-pajjiżi kol ovvjament il-parteċipazzjoni tal-UNESCO u tal-ġnus Mauda u 30% tal-budget joħroġ minn fondi li mhumiex ta' dan tal-budget ma' Assembleja Ġenerala li hija responsabbli tiltaqa' kull sentej u din għanda kunsil ta' 25 espert li jiġu minn reġuni differenti tad dinja u 34 persuni biss jaħdmu fl-amministrazzjoni, 14 minnum esperti U dan huwa l-vantaġġ għax din bil-fors taħdem eh, kooperazzjoni ma' ħaddieħor. Aħna ma nistgħux inkunu esperti f'kollox wara kollox u naħdmu ma ċentri li l-Istituti Nazzjonali l-Universitajiet li huma l-iktar kompetenti meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali. Ġifiri, anki biex nitkellmu l-levitar tal-riskju, aħna għanna tlet sezzjonijiet komunikazzjoni li hija tant importanti l-immobli u l-mobli. U aħna ġifiri nikontribwixxu namlu promozzjoni l-kondizzjonijiet u kol tal-dawn id-disciplini. Dan kien fil-bidu il-wirt li konna nitkalmu fuq u l-wirt materjali u nejnu ġifiri mill-punto di fitta teknika kena studji biex aħna nipreservaw l-affarijiet imma iktar u iktar ma' żmien. <laughs> Ovvjament, jekk kendek inti grupp li jixtieq jieħu ħsieb il wirt aħna mill-formazzjoni mil morna għal capacity building, ġifiri noħol u grupp soċjetà li flimkien tkun qed ħares il wirt Wieħed mill il-problemi eh, rajna minn din il-krizi ħafna foreign fighters ġellida baranin, per eżempju, Eh, fil-Sirja jiġu minn pajjiżi eh, tal-Ewropa, ġifri jew tal-Occident, ġifri qed naraw li hemm nuqqas fis-sistema edukattiva tagħna fil-capacity building li qed nippruvaw nagħmlu, aħna ma rnexxinniex f'dawn l-20 ta' snin konna eh, bravi biex noħol u kompetenzi teknika. teknika. Eh, imma aħna nix soċieta fejn in-nies, l-immigranti u l-emarġinati l-faqar u koll uħossu li għandhom eh, parti minn dan il-wirt, tiġifiri li il-patrimonju mux biss għal xi exhibition, imma xi ħaġa li huma wkoll se titittihom is-sens ta' komunital. Il-wirt universali meta ngħidu l reati kontra l-umanità qed nitkellmu ġifieri mhux għat-teknika tal-preservazzjoni wara kollox. Il-każi bħal dak ta' Mostar jew ta' Mosul rajna fil-fatt li kienem ġifri kjek wieħed jaqret xi ħaġa dak jemmela għal nom ta' parti mis soċjetà kontra l-parti l-oħra. Din hija l-idea li tmur bil-kontra ta' l-umanità li hija il-proprjetarju tal-wirt. Għalhekk l-idea li aħna norbtu il-wirt mal-edukazzjoni illum hija xi ħaġa essenzjalisma fil-formazzjoni professjonali. L-espert mhux l-arkeologu jew il-persuna teknika, imma l-stakeholder tal-wirt huwa dak l-espert kif jikomunika fuq il-wirt, mhux biss fuq it-teknika, ġifiri, il-formazzjoni hija xi ħaġa eh, importanti ħafna. X'nistgħu nagħmlu? Ovvjament nagħmlu noħorġu l-istqarrijiet għax dawn imorru mlilin mill-aspet politiku fil-fat li bċertu konsens ġenerali il-pajizi per eżempju tal-Arab League u anki l-Ministru tal-Edukazzjoni li fxar ġaħar għarrija, il-Viċi President Sinjura Mogherini wara disastru ta' Palmiri, Sinjura Bokova tal-UNESCO fuq Palmira u kol. Dawn affarijiet huma importanti. Ovvjament, u jista' jsir xogħol iktar konkret. Per eżempju, dak ix-xogħol qed jagħmel l-Osservatorju tal-Patrimonju Kulturali li ovvjament e, ma u l-Ikromos mal-UNESCO jaħdmu hemm l-inizjattiva ASOR, l-American School of Oriental Research, flimkien ma' Departiment tal-Istat ta' eh, l-Istati Uniti, il-Getty Conservation Institute li għandhom World Monument Fund u għandhom inventarju digitali u sistema tal-mapping, il-konferenza tal-Museum tal-Victoria and Albert Museum, meta dawn organizzaw il-konferenza Culture in Crisis eh, f'April ta' din is-sena, il-Ġermanja bil- eh, biċċa xogħol li għandhom Syrian Heritage Archive Project dejjament u dejjem ġifiri għandhom l-arkivi ġiġitali tal-wirt u dawn inizjattivi simili hemm il-proġett tal-UNESCO u tal-Unjoni Ewropea għax l-Unjoni Ewropea ħallset il-Safeguarding Syrian Culture Heritage naħseb se tisimgħu iktar mill-kollega u naraw li aħna anki l-ikrom edin naħdmu fuq dan. Kas, e- eżempju ta' kas kien il-ħolqin ta' rescuers ta' first aid. Min se jintervjeni meta jkun hemm xi diżastru, diżastru umana mkas ta' gwerra jew inkella xi katastrofi wara xi terremot. U aħna konna minna kors fl-Italja. Aħna namlu it-training for trainers biex ikonna il-snowball effect, la valanga u din il-persuna raw Saleh Eġizzjan kien em, studja u, batu e, għamel tal-esperienza tiegħu lil ħaddieħor u meta kien hemm il-bomba eh, ħdej il-pulizija ħdej il-Mużew tal-Arti Islamika U umma mal-lowel intervjenu dil-persuna ma' tim li kien informaw u l-gvern intervjenu umma l-lowel biex jiprovaw verament jisalvaw dawk li jistom. Ġifiri etna eżempju tal-first aid, dan ħafna drabi namluħ bil-fondi Ewropej. Da minna bieċa xol f'Bejrut f'Ġunju għal-Assirja u dawn umma il-korsijiet l-oħra li edin namlu għal-Jemen, għal-Tunizija. għal jemen għal għal jemen għal tunizija għal Libja u oħrajn. Xtaqt nejdilkom u kol dan li ġej, għax għawnek għaw rabta mal-Europa. Għawnek għaw lat, laħħarat tal-Kongress tal-Istati Uniti li inkarika u qal il-koordinatur federali tal-gvern Amerikan meta jkun fi kasta ta' kriżi autorizza l president tal-Istati Uniti biex ineħħi restrizzjonijiet fuq l-importazzjonijiet sabiex ikun hemm safe havens fl-Istati Uniti fejn jiġu kustodjati ċertu oġġetti tal-wirt. U din diġà kienet ċaġa li kienet għamlet l-Unjoni Ewropea li kienet bidlet ir-regoli tagħha, regoli speċjali wara li kien hemm is-sanzjonijiet fis-Sirja. U waħda mid dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kienet ġiet mibdula biex meta jkun hemm kas emerġenza ċertu artifacts kien jistgħu jiġu importati qed naraw pereżempju xogħol jsir li likom li għandhom l-red list. Din mhix eżawstiva wieħed ikompli iżid magħha għax ovvjament hemm ċertu affarijiet li wieħed irid ikun għallu għajneh iktar fuqhom. L-aħħar punt. Fuq medda twal ta' żmien kif ta' tafu qed taraw intom għanna 11 miljon ta' refugjat, 4 miljoni edin fil-pajizi fil tal-viċinat biss ġifiri mis-Sirja, għazbis se nsemmi dawk li joħorġu mill-Libja, għaraw ftit dan it-tfal f'dawn il-kampijiet, dawn għandhom bżon ovvjament li kell il-bis u l-medicina, ma u fl-interess tal-umanità li nżidu il-kunċett tal-wirt dinji, mux biss ġifiri dak il-wirt li wieħed imur jara fil-mużewijiet li statwi sbieħ imma e dak li jeżisti fil-ħula tagħhom dawn it-tfal li tihom identità l-Ewropej għandhom il-mużewijiet tal-komunità bil-ritratti ta' tal-familji u fejn joqogħdu dan huwa importanti ħafna li nagħmlu ukoll ma' tfal Sirjani biex intuhom ftit rabta ma' minn fejn ġew u anki biex ikun hemm simpatija ma' min qiegħed jilqaħħom. Għax dan ovvjament eh, ixejjen il-ġelli da barranin. Grazzi ħafna aħna tajni ftit minuti zejda, għax kienet kun ħasra aħna nwaqfu, verament esperienza sabiħa li inti inna. Il-rifleċjoni eh, eh, li tajtna inti l-kunċett tal-edukazzjoni, il-Parlament nix nifakkarkom li għamel seminar fuq is-suġġett tal-edukazzjoni emerġenti u dan is id-diskutajnieħ bil-qawwa fil-fatt. Issa, Gilles de Tertre, għanna senior trial lawyer fil uffiċu tal presekutur tal-ICC eh, fl-Olanda u aħna anki f'dan il-qafas nitkellmu fuq is-suġġett inti se tgħidilna kif jaħdem l-ICC f'każijiet bħal dawn, każijiet speċifiċi u se tfemna, se tispjeganna jekk l-ideja li għanna aħna, ġifiri qed nitkellmu mhux biss kriminalità ta' gwerra imma anki kontra l-umanità kaħna u xaħandix ġustifikati. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena se nibda mill-bidu. Il- erda ta' wirt um, kulturali hija waħda ta' problema ta' sigurta imma u koll huwa rejat se nitkellem fuq x'qalet is-Sinjura Bokova fid-Diċembru tal-2012 ta' New York Times. I qalet li l-kultura qiegħda bħala tintuża fil-konflitti, tintuża biex iġib iktar erda, iktar mibeda għalek il-wirt kulturali tista' niswa bħala kwistjoni ta' sikurta internazzjonali Mela, kif qalet il-Sinjura Bokova, kif se niġġieldu kontra dawn? Ovvjament, huma għandna il-Qorti Penali Internazzjonali u il-qortija waħda permanenti għandha rwol speċifiku f'dan il-qasam, rwol ovvjament għanna rispett ta' ftejimiet, imma Mus, ovvjament jiena ngħidilkom li issa ħafna snin ngħidu li l-irda tal-beni kulturali ovvjament hija xi ħaġa li l-qorti titratta. Din l orientazzjoni tal-politika kriminali tagħna nispjegaw f'dan il-mod l-ewwel nett nafu li hemm lista twila għal dak il-irda tal-beni kulturali. It-tieni hija li ovvjament din il-irda hija rejat skont l-istatut ta' Ruma u Ovvjament, eh, l-istatut jitkellem fuq dan u wkoll huwa importanti ħafna li min jagħmel dawn ir-reati jiġu arrestati u jiġu wkoll eh, eh, jiġu sentenzjati. Dan ovvjament skont l-istatut ta' Ruma u l-importanza li l-Komunità Internazzjonali għandha għal dan il-wirt. Imma biex tagħmel dan il-qorti għandha bżonn biex taħdem sinerġija ma' istituzzjonijiet, għaqdiet u anki l-istati. U eh, verament nirringrazzjakom għannom ta' Senjura Bensuta tal-istidentuna għawnek biex aħna nitkellmu fuq dan is-suġġett illum hawnhekk ma'kom. Aħna għan nitkellmu fuq il-rejati tal-gwerra u l krimilta eh, kontra l-umanità mill-Qorti Penali Internazzjonali fuq dan il-wirt kulturali L-istatut ta' Ruma għandu jatina l-qafas biex aħna naraw kif nistaw narrestaw u nrasnu din kriminalità l-ewwel net qed nitkellmu fuq rejat kont tal-gwerra skont l-istatut seba, 8 u seba tal-istatut ta' Ruma. U nafu ġifiri wkoll li dan jidħol ukoll il-ġenoċidju. Mela, ħanitkellmu fuq il-reati ta' gwerra. Ovvjament dan il-seħ meta jkun hemm konflitt bl-armi dawk internazzjonali li jmorru kontra l-istati u dawk interni li jkunu qegħdin imorru kontra e, forzi tal-istat. Mhux se noqgħod nidħol infettaq fid-dettall fid-definizzjoni ma distinzjoni legali u ta' prassi eh, importanti ħafna rridu zom u dimajnejna. Fiż-żewġ każi mux l-istess tip ta' reati u għet jistess jitkellem fuq, u muħan ispiegawmkom. Imma, fi żewġ każi il-wirt kulturali suppost jiġi protett, protett f'definizzjoni ġenerali mħabba l-karattru ċivili u l-protezzjoni speċifika minħabba da, li dawn huma beni kulturali. Issa, ippermettuli li nidħol fid-dettall bil-eżempju tal-konflitt internazzjonali meta wieħed jitkellem fuq protezzjoni ġenerali speċjali wieħed ikun jista' jitkellem u kol fuq dawn it-tip ta' rejati fid-dettal. Mela l-artiklu 8b disa meta jkun hemm il-konflitt internazzjonali meta nitkellmu fuq il-rejat tal-gwerra Ġifiri, meta inti għandek attakki intenzjonati fuq dawk ehm, il-bini ta' religjon li għandhom xaqsmu mal-arti, ta' xjenza, ehm, u kol monumenti, sptarijiet, skejjel ehm, jew meta fej jkunhom ukoll in-nies morda, jekk ma jkunux ovvjament militari. Mela, qed nitkellmu fuq attakk, ġifiri dan l-artik jiklu ma jgħidx li, um, li kunem id-danni imma li rritu kunem l-attak. Umbat, dan l-artiklu ovvjament jitkellem fuq il-monumenti storiku. L-Istatut ta' Ruma ma jiddefinixix xinu bini storiku, imma dan biss ikun storiku. <coughs> Għalek, meta jkonna xi bini li jkun fuq il-lista tal-UNESCO, mhux ma jkunx ibse fikto fuq l-istatut ta' Ruma, imma hija indikazzjoni li wieħed jista' jgħid li dan huwa moment storiku. Eżempju tal-ġurisprudenza tal-Tribunal tal-Ex u kol jisosni dan. Issa, it-tielet punt dan l-artiklu jitkellem fuq l-attakki li jisiru għal kull tip ta' bini li kollu l-arti ġo fih. Ġifiri, meta eh, mux, mux fuq il-bini, imma fuq l-affarijiet li kunu hemm l-bini. Ġifiri, il-bini ma jkun xej jekk mux għal eh, l-oġġetti u l-artefakt li kunu hemm fih qed nitkellmu għalhekk fuq eh, protezzjoni speċifika meta jkun hemm konflitt internazzjonali. Qegħdin nitkellmu għalhekk fuq eh, konflitti eh, internazzjonali għax qed nitkellmu wkoll fuq il-ċivil. Għal mill paragrafi 2, 4, 5, 13 u 16 tal-artiklu 8 tal-Istatut tal-Umma u speċjalment paragrafu 13 li qed jitkellem fuq Eh, li għabuħet ma jistax jaħtaf il-beni kulturali tal-għadu jew inkella jiddistruġġieħ dawn jistaw u kol eh, jiġu protetti biex u jiġu eh, impoġġu jitneħaw mill-bini u jitpoġġu postijiet biex jinħbow protezzjoni speċifika u ġenerali anki jekk il-numru ta' dispożizzjonijiet għal dak li huma l-affarijiet ċivili u ma ftit inqas meta wieħed jitkellem qabel ma l-konflitt intern u internazzjonali. Dan fuq il-gwerer. Imma l-erda tal-beni kulturali wieħed jista' jgħid li hija kriminat kontra l reat kontra l-umanità, l-artiklu 7 tal-Istatut ta' Ruma jikkonferma dan kollu. Jista jew ma jkun hemm jew ma jkunx hemm konflitt armat imma attakk ġenerali sistematiku kontra il-popolazzjoni u meta dan ikun qiegħed jimmira xi grupp jew għal raġuni politika razzjali, nazjonali, etnika, kulturali, reliġjuża jew sessista. Insibu kol ħafna eh, kazistika u ġurisprudenza fil-Tribunal tal-Eksikoslavja fuq dan. L-Istatut ta' Ruma ma, ma, ma jitkellimx fuq il-ġenoċidju imma l-erda il ġenoċidju imma l erda tal beni kulturali tista tkun ukoll prova tal-intenzjoni ta' ġenoċidju issa għal affarijiet iktar pratiċi. Meta għandek eh, pajjiż li jista ehm, il sisija jaġixxi qed nitkellmu fuq ehm, l-Istatut ta' Ruma u 23 stat. Eh, ma ovvjament ma tistax ehm, taġixxi meta fuq it-territorju ta' xi li mhuwiex parteċipi li mhux firmatarju. Per eżempju, Eh, ovvjament fis-Sirja u l-Irak ma tista' tagħmel xejn fuqhom għax dawn mhumiex firmatari tal-Istatut ta' Ruma, imma l-qorti ma toqgħodx tħares ma tagħmel xejn. L-alternativija li skont l-Istatut ta' Ruma il-CCI tista' tgħid li hija kompetenti fuq min eh, ikun qed jagħmel reat persuna li tkun ġejja minn stat u tkun ta' nazzjonalità ta' stat li huwa firmatarju iġifiri CCI tista u kol taġiċi fil-kas ta' Sirja u l-Irak meta jkun nis li jkun għadin jamlu dawn il-rejati li ġejjin mill ġermania minn Franza u eh, l-Germania per eżempju. Mek wieħed irid jara minnu responsabbli f'dawn il-żewġ pajjiżi huma ovvjament is-Sirjani u l-Irakini dejjem pala eh, dawk li qed jidderiġu biex wieħed ikun jista' jgħid min huma n-nies. Mhux dejjem hemm bżonn li inti tmur eżattament għall-nies iktar għolja, għax nies iktar olma u Sirjani u Irakini. Alternativa oħra hija li il- il-Kunsil ta' Sigurtà u kol skont ġifiri il-kapitlu 7 eh, dan ġara fil-kas tal-Libja per eżempju. Il-kellim jitlob minuta. Jina nistanejt li il-protezzjoni tal-beni kulturali hija problema ta' kulħadd. Intom ukoll preokupati minn dan u din hija ħaġa tajba aħna smajna il-kollegi jitkellmu wkoll għax din hija ħaġa tal-istati u hemm bżonn naħdmu flimkien il-prinċipju ta' sussidjarità jidħol ukoll hawnhekk intom ta' fuq tajjeb dan il-suġġett. Hija wkoll affari tal-qorti għax il-sisi ovvjament hija eh, konċernata minn il-protezzjoni tal-beni eh, kulturali. Senjura Bensuda toħoda ħafna eh, bis-serjetà dan it-tip ta' reati issa nafu li qed isir verament ħaġa serja hemm kuxjenza internazzjonali u aħna rridu nagħtu il-kontribut tagħna biex nattiraw il-Komunità Internazzjonali u niddiswadu nies milli jkomplu jagħmlu attentati bħal dawn. l offiċċju tal-Prokuratur se joħroġ ċirkolari dwar il-linji ta' politika fuq il-mod metodoloġiku kif nistgħu niġġieldu kontra dan kollu nagħmlu mal-partners tagħna. Grazzi. La nostra intuizione che il crimine jiena jien kuntenta nara li għanna bazi legali solida fil-ġlida kontra dawn il-krimini e dan huwa importanti ħafna u nirringrazzjakom. Issa eh, għanna nerfaw għal responsabilità li għanna. Issa nixtieq niftaħ id-dibattitu il-kollegi u forsi nagħmlu anki mistoqsijiet oħrajn eh, dawn it-tlet eh, dawn it-tlet eh, interventi kienu interessanti ħafna sa il-dibattitu nżommu għal xi 25 minuta mhux iktar. Helga. Grazzi. Grazzi, nishtiq nindirizza l-mistoqsija tiegħi l-ewwel kelliem ila li hawnhekk qed nitkellmu dwar il-possibilità ta' intervent militari li il-professur Lenzerini sema biex niġġieldu kontra l-erda tal-wirt kulturali. Nixtieq nistaqsi għala ma kienx hemm maġġoranza politika biex nintervenu għal bnedmin u allura jiena noqgħod ċiftet ftit lura meta nisma' intervent għal ħarsien ta' wirt kulturali jekk m'hemmx wirt jekk m'hemmx deċiżjoni eh, politika iva smajna fuq eh, bombardamenti mill-ajru eh, imma meta inti tkellimt dwar intervent militari xkont tfisser eżatt tratta truppi fuq l-art Jiena nixtieq nisma' naqra iktar fuq dan għal li eh, ma tantx eh, huwa probabli illi xi bħal din ħanara wasseħ. Grazzi, Sabin. Għan eh, Professor Lanzerini. Grazzi. Jiena wkoll għandi mistoqsija s-sur Lanzarini u għassur Duterte l-ewwel intom kontu għattajdu li rritu konna programmi ta' arfien biex indrawmu l-udjenza mbarra fuq din il-problema. Imma il-kwistjoni met inti met intom semmejtu 322 persuna illi um, ħallew ħajjithom eh, x'miżuri speċifiċi jistgħu jittieħdu biex wieħed ma kollux għalfejn jażel bejn ħajtu u l-ħarsin tal-wirt kulturali. Issa, fuq il-kooperazzjoni ta' l-istati membri u l-ġeleda barranin surdu Tertr. Fil-każ ta' l-IS naraw kull xorta ta' videos fuq l-internet eh, fejn il-membri ta' l-IS qed jeqirdu il-wirt kulturali. Allura kif nistgħu nagħtu segwitu għal dan? Per eżempju, jekk wieħed jirnexu li identifika wieħed mill-perpetraturi fuq l-internet, jista' jkun hemm investigazzjonijiet, nistgħu nagħtu segwitu għal dan u meta huma imorru lurhom għal imorru l għal pajizom jistaw forsi jieġu nfittxa tal-erdam għal wirt kulturali is-senjura Word, jekk jorroba. Grazie ħafna għal prezentazzjonijiet eh, affaxxinanti, informazzjoni ta' sew dettaljata u taħriġ u eh, pożizzjonijiet politiċi, punti ta' leġislazzjoni għaddejjin u mezzi tekniċi oħra kif nistgħu nindirizzaw dan il-fenomenu. Ma ta' sew interessanti eh, li nisma' dan imma jiena qattajt il-weekend fix Xabernizza u kelli iċ-ċans illi nitkellem u niltaqa ma' nies eh, responsabli għal l-inizjattiva Adopt Xabernizza. Iġifiri, eh, inizjattiva biex tinġabar evidenza ta' ħajja qabel ma faqqat il-gwerra. Il-prezentazzjoni ta'kom eh, li titkellem fuq il-mużewijiet tal-komunità, l-importanza tan-nies, illi biex nejtek ikollhom ehm, wirt eh, wirt ta' fejn jiexu tal-familji tagħhom tal-komunità tagħhom hija tassew importanti liex qed nitkellmu hawnhekk dwar nies fi Srebrenica li kellhom iħallu iħallu djarhom hekk ċumbum, jiġifieri ma kellhomx ċans jieħdu ritratti jew x'naf jiena, ma kienx baqa tifkiriet. Eh, allora bħal bħal donnu titlef dan, dan il-wirt, eh, forsi eh, vera m'għandhomx flus, eh, imma għandhom xi ħaġa iġorru magħhom xi ħaġa bla valur. U naħseb importanti li nindirizzaw dan il-komunitajiet li huma vittmi ta' ġenoċidi fil-qafas tal-fondi, però huma il-proġetti l-kbar li jieħdu il-fondi u da u programmi bħal dawn żgħar li tassew jindirizzaw il-komunità mm, fuq il-livell propju ta' tal-eru eh, jiġu minn sija. Meta hemm sforz kbir biex jippruvaw jitwaqfu arkivi f'sitwazzjonijiet diffiċli. Allura mistoqsija tiegħi hija kif nistgħu aħna napoġġjaw dawn l-impenji kulturali ta' sew importanti. Imbagħad x'qed inkun naf kif dawn l-atti ta' ġenoċidju ta' erda tal-kultura kif dawn nistaw namluhom wirt eh, kulturali li ċertament ma jeżilx eh, ħelu, imma kif nindirizzaw eh, għaliex realtà bħal din hija magħna għanna l-perpetraturi li jtipruvaw ħassru l-evidenza, imma l-evidenza n-nifissa, ma jġviri il-prova tal-erdam hija parti mill-wirt ukoll U naf li l-lum mux għat netkelmu fuq dan, imma jax ħagġa li rridu netkelmu dwarra. Illi iktar u iktar għet nħabtu wieċna ma situazzjoni fejn rridu nużaw l-informazzjoni biex nedukaw l-ġenerazzjoni futuri għala dawn l-affarijiet mandom xirġaw seħu. Din jax ħagġa ma tax simaw dwarra, imma illi rridu netkelmu dwarra. Grazzi. U sa' jissur Traski. Grazzi, Signora President. Senjuri, l-ewwel nett eh, nixtieq nirringrazzjakom tal resaqtu dan il-punt fuq l agenda għasmiħ tal-lum naf li kien hemm ħafna nies wara din. Ċertament eh, wieħed irid ikun jaf l-ewwel dwar l-iskala tal-fenomenu, imbagħad eh, illi ikun jaf kif jista' jirraġixxi. It-tielet punt u li naraw sal punt nistaw nħarsu eh, jew mm, nfakru dawn il-monumenti illi nqerdu. U rabba punt huwa illi nqajmu eh, kuxjenza. Nasab irridu naraw ukoll illi nħaffu il-proċess ta' digitalizzazzjoni għaliex anki fl-Ewropa rajna illi it-turisti qed eh, jeqrdu ftit mill-wirt tagħna Issa huwa minnu illi hemm tfal illi qed imutu minħabba li m'għandhomx xi xorbu hemm eh, mijiet u eluf illi qed imutu fis-Sirja u fl-Iraq u wieħed vera jista' jaħseb eh, dwar operazzjoni militari biex jitħarsu eh, dawn dawn in-nies imma nistgħu naħsbu wkoll nistaw naħsbu forsi u koll dwar azzjoni militari biex inħarsu l-wirt storiku, ma jgħam ma nisagġaraw xaqqas ejja nħarsu lejn il-Bosnia u l-Herzegovina. U per eżempju l-istampa tal-pont tal-pont l-antik. Xkultant, permezz ta' interventi militari u koll erdu monumenti jew nkella wirt storiku, ma insomma, fis-Sirja nistgħu naraw illi Dan mhuwiex il-każ, jiġifieri mhux biss mhux qed jinqerdu minħabba azzjoni militari jew nkellem minħabba konflitt imma apposta. U dan irridu nejdu ċarru tont, irridu nisħuħu u jieħtieġ approċ differenti. Illa li hawnhekk qed nitkellmu dwar erda ta' wirt kulturali illi għandu valur spirituali, tifsira spirituali u għandu konsegwenzi għan nies għal nazzjon ta' fejn dawn jinsabu. Allora, kif eh, tissuġġerixu li nirrispondi għal dan li jiex dan huwa għarija tassew diffiċli biex nindirizzaw. U rridu nirraġiċu. Eh, allora, x'inhu il-budget ta' ikrom per eżempju eh, tafu x'tisir bħala respons fuq livell nazzjonali jew fuq livelli iktar l-isfel? fuq id-digitalizzazzjoni biex ikonna rekord sħiħ ta' dawk il-monumenti li jinqerdu, li rajna fuq televizjoni jinqerdu. Irridu namlu xi ħaġa wkoll. Grazzi l-kelim li jmiss, grazzi ħafna tal-li għaddejtu l-kelma l-ewwel net, grazzi tal-li qed iddiskutu uh, dan is-suġġett tant importanti llum. Grazzi wkoll tal-li uh, sedentu uh, dawn l-esperti kollha li jinsabu maħna biex jagħtuna il-punt vista tagħhom fuq il-ħarsien tal-wirt kulturali kemm fl-Ewropa u lil minna. Jiena kontent eh, meta nisma illi hemm eh, unità illi twaqfet b'suċċess f'The Hague ma hemm ċertu kwistjonijiet fuq definizzjonijiet per eżempju li rridu eh, niċċaraw mhux biss l-aspet kulturali eh, tal-ħaġa, pero il-ġenoċidju per eżempju. Id-definizjonijiet mumiex daqshekk ċari. u rridu nespandu definizjoni ta' ġenoċidju għal dawk l-avvenimenti kollha meta in-nies ġew ehm, maqtula minħabba raġunijiet politiċi, per eżempju wara l-1945, ġifiru wara t-tini gwerra dinija, l-lum il-ġurnata t-nitkelmu dwar Srebrenica ħafna ma ftamin, forse nitkelmu kolla dwar dawk in-nies kollha li mietu f'lex Jugoslavia Jugoslavja meta pereżempju il-forzi komunisti kienu qed jieħdu fidejhom it-tmexxija ta' dawn il-pajjiżi f'dan ir-reġun u għak mhux qed nitkellmu dwar eh, pajjiż, eh, le qed nitkellmu dwar sebat minn pajjiżi illi ħarġu mill-ex Jugoslavja. Iġifieri, din dan mhuwiex reat illi sissam jista jitqies bħala ġenoċidju bid-definizzjoni li għana prezentament kemm fl-Istatut ta' Ruma u kemm f'dak ta' Nazzjonijiet Uniti naħseb illi definizzjoni għandha titwessa u għana nitkellmu wkoll fuq kif għandna nindirizzaw il-kustjoni tal-erda ta' wirt kulturali. Din hija dan huwa reat tal-gwerra mhux neċessarjament ma rridu nitkellmu dwaru dan. Grazzi u issa is-sur Bilt, Sinjura Bilt anzi mistoqsija tiegħi hija fuq Palmira fis-Sirja. Jiena għadni kif ifermajt proposta ta' riżoluzzjoni ma' kollega tiegħi biex inħarsu dan it-teżor. Intom tkellimtu fuq fuq xi azzjonijiet imma nistgħu tassew inwaqfu mill-ġdid ir-relazzjonijiet ma' Sirja biex inwaqfu eh, il-firxa tal-IS u inħarsu darba dejjem dan il-wirt storiku. Grazzi. Sor Margano. Anke jena ninaqat biex nirringrazzja l esperti eh, imma anki għal informazzjonijiet li tawna. Min tkellem qabli għal tkellem fuq aspetti importanti, ma fuq il-kwistjoni tal azla politika. Il-fat illi nifukaw fuq il-kwistjonijiet u niprofaw nkabruhom biex namlu konkreti realistiċi u azzjoni li tamin wieħed ikom plea. Nista' nidħol anki iktar fil-font, imma dak li qalu tliet esperti huwa pjuttost ċar. Għandi mistoqsija doppja fuq żewġ aspetti. Hemm bla dubju l-aspett ta' prevenzjoni. U allura it-taħriġ, l-edukazzjoni fuq il-fatt li dawk in-nies li jgħixu madwar il-wirt kulturali u storiku li mhux biss eh, jitalmu mill-monumenti imma din hija esperjenza li hija qawwija u nistaw verament nifmu li dan huwa wirt illi jirrigwarda eh, e anki l-umanità kollha kemmi, però jiena nixtieq nifhem ftit iktar fil-font għax meta nqisu li hemm pedament legali e li dak li qed jiġi taħt il-kelma e, distruzzjoni ja fil-fatt reat kontra l-umanità. X'nistgħu nagħmlu llum hekk inqisu li minnaħa waħda hemm il-distruzzjoni, però minnaħa l-oħra mbagħad hemm il-kummerċ ta' dak li qed jiġi distrutt u jew ħafna drabi qed jiġi mbagħad mibgħut esportat. Mbagħad nafu li hemm nies illi jixtru dawn l-affarijiet. U meta niġu għal dan, iktar jolqot lilna. Allora f'dan il-każ hemm bżonn ta' liġijiet eh, li liġijiet li jmorru li hemm il-liġi nazzjonali. Eh, biex jiġildu minna waħda kontra il-ser, umbat eh, biex jikundanna il-dawk in-nies illi jixtru l-affarijiet misruqa. Eh, il-kollegi l-oħra għamlu analiżi ta' aspetti iktar pozittivi. Eh, forsi hawnhekk hemm bżonn illi nadru iktar fuq dawn il-kwestjonijiet għax hija verament eh, daċen iktar urġenti. Grazie, con questa ultima domanda eh, Grella. Grazie ħafna din il-mistoqsija, iva naħseb nistana del-kelma l-kellima, imma qabel għandu mistoqsija. Naħseb li eh, Nishtem kur nafu kif hija eh, kif taħdem il-komunità eh, uh, internazzjonali xjentifika. Eh, hawnhekk verament nistgħu insibu forma ta' kooperazzjoni bejn universitajiet hemm l-Universitajiet tal-Mediterran pereżempju li huwa netwerk importanti ħafna. jista' jkollna forsi koordinazzjoni iktar qawwija tal-taħriġ u tal-edukazzjoni u anki tal-informazzjoni u nishtiq insaqsi jekk hemmx kooperazzjoni bejn dawn l-universitajiet. U l-punt liħor importanti hija l-kwistjoni tal-qorti kriminali internazzjonali kif kienu jgħidu l-kollegi u naqbel. Nistgħu ngħidu illi hemm bażi legali inti taħseb li hu biżejjed illi sur Dutertre U biżejjed l-interpretazzjoni jew hemm bżonn namlu definizjoni tal-Kostituzzjoni tal-Orti. Fuq il kwistjoni ta' ġenoċidju kulturali. Tistaw terrispondu l-ewwel forsi su il-professur Lenzerini u batnaddu għal Sur Detertr. Nixtieq nagħlaq eh, għaxar minuti oħra li ktar tard. Għaxum bat għanna panel liħor. Fuq fu il-kwestjoni ta' traffikar nistaw nħalluha fit fettini panel. This question. Mux daqsek faċli l-mwaġa pal punti bħal dawn 50 minuti, Iva, naf li l-kussjoni tal-intervent militari kienet waħda kontroversali, jena nixtieq nsarħilkom moħkom li aħna jena minix tal-fema li rridu nużaw il-gwerra jew kella forza forza ċessiva, ma qed nitkellem dwar intervent militari brabta mal mandijes mal-bżonnijiet tagħhom irridu ikunu marbuta fl-imkien dinja pozizjoni tiegħi. Illum qed nitkellmu dwar il-wirt kulturali u allura jiena fukajt fuq dan ma huwa ċar illi eh, dawn ir-reati minn ISIS u oħrajn għandhom aspett komuni u anki eh, s-sur De Caro tkellem dwar dan ġifiri l-idea soġġettiva tal-wirt kulturali li naħseb tmur ferm li l tal-idea tal-konvenzjoni tal-1970 illi il-wirt kulturali u li nestendu il-wirt tana l-lin mill-umanita attwali. Raġuni, raġuni għal qed nitkellmu dwar reati kontra umanita hija era li dawn in-nies mhumiex qed jirdu il-wirt il-wirt um, kulturali nifsu le jridu jordu jirdu l-identità u eventualment l-identità fizika illi maħħa identifikaw dawn eh, jidentifikaw maħħa dawn dawn il-nies, eh, dawn il-komunitajiet, iġifiri, inti eh, meta til leġisla meta tiħu azzjoni, tħares l dawn il-komunitajiet u fl-aspet fiziku eh, u ukoll um, il-ħarsien tal-wirt kulturali tagħhom. Iġviri dawn il-punti huma kollha marbuta wieħed mal-ieħor bħal katina. Il-erda tal-wirt kulturali li qed naraw sir b'mod kważi eh, apposta apposta qed tolqot qed tolqot eh, minn ġewwa lil dawn il-komunitajiet. U allura naħseb huwa meħtieġ li insibu xi tip ta' rieda ta' forza politika biex ikonna intervent militari, intervent militari skont il-bżonnijiet tal-kas speċifiku. Dan jista' jiġi u koll limitata għal għall-għajnuna ta' nies li qed jidġildu kontra l-ISIS, jiena dorri nesprimi ruħi li idea tiegħi hija l-fkażijiet bħal dawn huwa li ninkludu iktar in-negozjati internazzjonali eh, mal-Kurdi jela li dawn huma probabbilment l-unika nies li qed jopponi l-ISIS u allura forsi għandna nibdew blajnuna militari tagħna u nillimitawa għal appoġġ għal Kurdi. Imbagħad hemm il-punt eh, tal-ġenoċidju. Ċertament eh, li naqbel li definizzjoni ta' ġenoċidju għandna nirrevedua biex ninkludu dan il-punt eh, tal-erda tal-wirt kulturali minħabba l-lan illi din l-erda qed issir minn dawn il-proprjetà il-perpetraturi nafu li għanna l-konvenzjoni tal-1948 u skunta il-ġenoċidi huwa biss il-erda fizika. Imma, sfortunatament, reċentament, il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizja li għall-iktar autorità importanti fl-interpretazzjoni tal-liġi internazzjonali għalet illi fil-fat um, xejdi u limitat ma erda fizika. Ma meta nejt illi din it-tip ta' erda tur ċertu intent ta' ta' ġeneċidju, eh, naħseb illi eh, din tfisser din tfisser xi ħaġa. Fuq livell personali jiena ikolli ngħid naqbel magħkom imma eh, Sfortunatament il-liġi t-limitana, ma naħseb illi fil-fama tijaj peress illi il-wirt kulturali eh, li qed jinqeret qed jieqret ukoll l-identità ta' dawk il-komunitajiet, allora naħseb illi għandu jiġi inkluż eh, fid-definizzjoni. Issa, fuq eh, il-tqajjim ta' kuxjenta Sur Dekara tkellem dwar dan, dwar l-importanza li nrawmu dan fost in-nies fejn qed jinqeret il- wirt kulturali tagħhom, ċertament dawn il-pajjiżi l setat u miktar anzi n-nies u miktar interessati fuq xħaj xorbu, xħaj jiklu iktar mill-li eh, il-wirt, imma naseb illi jekk dawn in-nies infemmuhom illi dan huwa mm, part integrali tal-identità u tal-integrità tagħhom, allura ikunu għamilna pass il-qudiem mm, U eh, dan qed ngħidu wkoll li xejn biex ikun hemm il-preservazzjoni ta' dawn komunitajiet għal ġenerazzjonijiet futuri. Jekk irrobkom eh, żommu iktar żommu iktar fil-qasir, nitlobkom. Risposta possibilment kollettiva f'żewġ kunċetti għax mhux faċli li nagħti risposta għal mistoqsijiet kollha. Aħna edin naħdmu taħt l-influenza tal-Konvenzjoni tal-UNESCO tal-1972. Fil-fat, dina ġit pjuttost tart fil-istoria tal-UNESCO. Il-konċett ta' wirt kulturali imur li lem minn sempliċi lista. Din il-lista kella tkun bħala slogan il- l-użu, l-ideja politiko biex ikollna lista ta' dawn is-siti u l-użu ta' dawn tal-siti kollha. Meta għamilna hekk aħna effukajna fuq Palmira u mhux fuq il- u mhux fuq il-siti kollha l-oħrajn. Fil-fatt x'ġara ġara li ġim moħluq target għax Eh, allora id-distruzzjoni eh, eh, saret apposta għaliex Palmira fil-fatt kienet waħda mill-iktar siti importanti. Imma il-wert, ċoħe mux Palmira Bes, imma il-sistema kollu kommu fuq il-dokumenti, fuq l-istoria, ħafna iktar estis Għal daqstant nistaw najdu illi dan jinkludi dawn l-elementi kollha u fl-istess ħin anki l-identità nazjonali, l-istati tagħna nazzjonali ġejjin minn seklu, mis seklu eh, l-aħħar seklu jew seklu ta' qabel ukoll illi ħolo idea ta' nazzjoni u uh, eret l-idea ta' komunità li kienet ħafna iktar integrata u eh, ta' iktar importanza ta' iktar importanza li l-identità nazzjonali. Waħda però mill eh, mill-idea tal-UNESCO hija li konna diversità maqsuma. Eh, Il-slogan huwa sharing diversity u mhux najdu illi dik l-identità zaħira eh, hija e, l-oppost tal-identità nazjonali. Imma l-unużaw gwerra biex noħolqu identità nazjonali kunu edin nġildu kontra e, il-paċi, kunu edin natu e, eh, idea biex weħet jerġa' il gwerra oħra. U din hija ħaġa ħafna iktar komplikata li tinkludi ħafna identitajiet. Għax allura f'dan il-każ il-Kolosseo per eżempju taħt min, taħt il-kompetenza ta' min se jiġi. Eh, eh, eh, il-futur tana illum u ħafna iktar komplikat minn dak illi ġi definit fis seklu 19. Irridu, irridu nibbażaw ruħna fuq identità li tajt li diversità huwa valur. Grazie ħafna, mela, soldu tertre, mala jiro ħanwieġab l-ewelin għal-mistoqsijiet li tres u il-fat illi inħarsu il-wirt kulturali mill-komunitajiet infusom u il-problemi meta dawn in-nies eh, ikunu medda fil-ħajja tagħhom. Ħantikom eżempju eh, tal-Mali minn ixħanuqot eh, nikxef xejn konfidenzjali il-komunitajiet, il komunitajiet mm, Ah, ħarset eh, ċertu beni li kienu prezenti eh, eh, fil-biblioteki tagħhom ġifieri nara u naqra illi meta jkun hemm trawim ta' kuxjenza twassal biex dawn ehm, dan il-wirt jitħares anke jekk kunem hemm kundizzjonijiet diffiċli, anke jekk kunem hemm gruppi armati li jkunu ta' teddida. Issa l-kwistjoni ta' tal-ġelieda barranin li ġejjin mill kun ġej lura mis-Sirja jew l-Iraq għalissa eh, aħna għadna ma nistawx nresqu l-dawn il-nies, era li jiex dawn dan huwa l-istess bħal nies li jmorru lura mill-pajjiż ta' oriġini tagħhom. Issa vera nafu li hemm ħafna għaddej fil- fil-medja nistaw naraw ukoll ir-rejati eh, u nistaw nidentifikaw il dawn in-nies permezz ta' u dotu teknoloġiji avanzati ċertament fuq il-tekniċi teknoloġija pjuttost iva, il-digitalizzazzjoni importantissima, per eżempju għanna sistemi ta' 3D, mux biss biex nerġaw noħol u l-monumenti, ma' u koll biex nur il dawn in-nies għal xkien, x'eħta kellu eh, il-bini eh, qabel qabel man eret biex naraw naqraw kol jekk kien xem eh, l-erda minħabba minħabba li għadda żmien minn fuq il-post u dan kollu rrit iġi dokumentat, ġifieri huwa faċli li wieħed wieħed imur u ikollu it-tamir tiegħu fil-basket u dan il-proċess ta' Tridi d eh, Issa fuq il-prinċipju ta' ġenocidju. Eh, l-arsenal legali li għanda il-qorti eh, penali internazzjonali jippermetti li jinkludu ħafna ħafna minn dawn il-erdiet stawirt ħtif jew nkella reati oħra ma tafu per eżempju li fl-inkjesta tal-Mali għanna reati bħal dawn il qed jiġu infittxija, qed niġbru provi, issa l-kwistjoni hija il-kooperazzjoni bejn l-istati. Rridu nidħlu iktar fil-font fija. Naħseb illi eh, hemm ukoll iktar lok biex biex nestendu l-ġeneċidju għal dawn għal dan l-erda tal-wirt eh, kulturali li xfaħar mill-aħħar il-ġenerazzjonijiet futur ħajtelgħu mingħajr identità mingħajr dan il-wirt, ġifieri huwa tassew fil-qalba ta' din ta' din il-kwestjoni importanti ma dan kollu illi l-partijiet interessati jiena du l li huwa proċess illi huwa li xejn kif deġa semmejtu. Grazzi ħafna l dan l-ewwel panel, interventi ta' sew apprezzati, barra minn hekk aħna għandna um, kummenti bil-miktub illi ħankunu uh, qed niċċirkulawhom U issa nixtieq nistieden il-kelima li jmiss biex jisibu hawnhekk miħaj ħalli jkunu jistgħu jieħdu l-kelma, ulkom, il għaliex nintroduċjomkom, skużawni, il għaliex għandna ċans biex nagħmlu dan. Mela. Mela, t-tieni panel kif intkom tafu issa huwa fuq it-traffikar tal-wirt kulturali. Kien hemm żewġ riżoluzzjonijiet tal-Kunsil tas sigurtà waħda fl-2013 u waħda fil-2015, waħda preferenza l-Iraq u l-oħra ta' Sirja. U anki l-Unjoni Ewropea ħadet sem fih da. U biex nifmu kemm qed taħdem e, din ir-riżoluzzjoni li huma kwistjonijiet ukoll huma miftuħa. E, Aħna nixtiequ nidedikaw dan il-panel. Mela, hawnhekk għandna l-professur Mark Andre Renault, direttur tal-ċentru tal-liġi fuq l-arti tal-Università ta' Ginevra. Se tkellem fuq il-ċirkolazzjoni illegali tal-wirt kulturali u rwol tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad għandna l-Sur Edward Planch tal-UNESCO. Fl-aħħar għandna l-Sur Fabrizio Panone li huwa tal-Interpol. Nibdew nisimgħu direttament minn is-Sur Renault. Grazie beaucoup, euh, Madame la Presidente. Grazie ħafna, Signora President. Eh, għalina dan huwa suġġett fundamentali li smajna ħafna dwaru, ġifieri traffiku tal- Word kulturali, traffiku leċitu, tafu li dan jeżisti fl-era eh, u fis-Sirja. Issa, għawnek edin nitkellmu fuq x'nistgħu nagħmlu feta l-Unjoni Ewropea u jiena nista' nara tliet punti, tliet miżuri li nistgħu nieħdu eh, fuq insitu eh, miżuri fuq eh, l-importazzjonijiet u wkoll miżuri favur l-istituzzjoni l-ewenet kermtejn fuq ir reġim legali attwali għandna testi eh, li jidirra smajna dwarom eh, u hemm eh, forsi dak li stajdenna s-sur plan ġifiri il-konvenzjonijiet tal-UNESCO tal-1970 u tal-UNIDRWA tal 1950 u design. Mbagħad għana konvenzjoni tal-ajja l-ewwel protokoll li ħafna drabi ninsewħ li mullura 1954 u um, li jitkellem fil-kas ta' um, xieġem il-beni meta jkun hemm mbaħt mbagħad eh, għandna wkoll ir rezoluzjoni 2199 tal konsil ta' Sigurtà tan-Nazzjoni Uniti ta' 12 ta' frar 2015. ġviri għandna panoplija sħiħa imma x'nistgħu nagħmlu eh, x'miżuri nistgħu nieħdu situ Irridu ngħinu l-implementazzjoni ta' regolamentazzjonijiet internazzjonali biex niprevjenu kull tip um, ta' um, ħtif um, ta' ta' dan il-wirt irridu naraw naqra meta jkun periodu periodu ta' periklu li jkun hemm kollaborazzjoni għal ħarsin ta' dawn is-siti Per eżempju, eh, il-soċjetà ċivili fil-Mali eh, tassew ħadet sem biex jiġu eh, mħarsa l-manuskritti ta' Tumbuktu. Ġifiri, jekk il-popolazzjoni tkun intu għafas inwiznuha, allura tista' hija tikkontribwix għal dan il-ħarsien u nistgħu naħsbu wkoll għal safe havens. Jiġifieri dawn ikunu biex nejtek shelters ta', ta dan il-wirt storiku. U dawn fil leġislazzjoni Zvizzera, iva, jena verit nejderkom li li bħala Zvizzeru il-liġi federali fuq eh, il-ħarsien tal-beni kulturali f'każ ta' konflatt armat jew kella ta' katastrofi jew kella situazzjoni turġenza huma um, mm, dawn dawn huma maħsuba. Iġveri, dawn huma possibiltajiet eh, li nistgħu nikkonsidraw. Eh. Issa, it-tieni punt, il-kontroll fuq eh, l-importazzjoni. Naseb dan huwa essenzjali, ġifieri kontroll strett fuq fil-fazi tal-importazzjoni l-lum il-ġurnata hemm kontroll fuq l-esportazzjoni għanna hemm regoli, regolament fl-Europa fuq l-esportazzjoni ma fuq l-esportazzjoni xem. Le, ftit li xejn hemm. Huwa normali il għaliex ħafna drabi aħna nikkontrollaw dak li joħroġ iktar mill dak li jidħol, imma għal dawk il-partijiet l-iktar friskju bħal per eżempju fl-era u Sirja, importanti il namlu kontrolli bħal dawna. U barra minn hekk dan huwa wieħed mill-għanijiet ta' riżoluzzjonijiet li jintom eh, adottajtu. Ġifieri li jkun hemm kontroll bħal dan eh, u fl-aħħar mill-aħħar mhux daqshekk eh, komplikata. Iva, jrid ikun hemm forsa ta' xogħol sew, imma biex l-awtoritajiet dogonali jaraw li jkun hemm ċertifikat f'kas ta' portazzjoni, allura jekk ma jkunx hemm ma ssirx jew nkella jkun hemm eh, suspett eh, ta' violazzjoni ta' ksur ġifieri naħsbu li eh, fil-każ ta' pereżempju ftejmiet bilaterali bejn ċertu pajjiżi nistgħu nistgħu nieħdu dan l-ispunt u neġġeneralizzawh b'mod sħiħ fl-Ewropa partikolarment ehm, vizavi s-Sirja u l-Iraq. Eh, imbagħad eh, fil-każ ta' importazzjoni illiċita, ġifieri għan jgħidu li ma xen waqfu l-importazzjoni eh, fl-Ewropa. L-esportazzjoni anzi, ehm, rridu naraw ehm, l-importazzjoni lejn l-Ewropa. Rridu naraw li jista' jkun hemm restituzzjoni, rridu naraw li nieħdu konsiderazzjoni direttiva restituzzjoni li ġiet kompletament riveduta jew nkellam illi nieħdu konsiderazzjoni l-artiklu 5 tal-konvenzjoni u nidruha tal-1995. Iġifieri ikonna sistema, sistema li tkun msejsa fuq it-twaqif ta' l-oriġini ta' beni jekk per eżempju ġviri dan ġej minn pajjiż X li ra s-sira fejna fjena u illi ehm, indirizzata l-importazzjoni u netkelmu dwar dwar wirt kulturali, allura b'mod automatiku kważi kważi ikun hemm restituzzjoni automatika. Naħseb illi dak illi qed titkellmu fuqhom fuqu intom diġà f'dak il ħad adottaw, nistgħu nistendu dan għal pajjiżi bħal u l-Era. Eh, nittamaw li jistgħu jkun hemm sistemi oħra li jiġu maħsuba. Ma dawn huma appunti li diġà nistgħu nistaw namlu. Jista' jkun hemm ukoll pereżempju iż żama ta' dawn il-beni fis-safe haven qabel ma dawn jiġu restitwiti. Issa fil-każ ta' pajjiżi li diġà dotaw sistemi bħal dawn qed naraw qed naraw jitwieldu restituzzjonijiet volontari ġveri nies li qegħdin fil-possess ta' ben li huma mm, li wasililhom mod illeċitu U eh, dan qed ngħidu li dawn in-nies ħafna drabi jibżgħu illi jkun hemm sanzjonijiet serji li jitresqu kontrihom. Allura ħafna drabi aħna pereżempju eh, eh, f'Ġenevra rajna l-każ ta' Barelief illi kien ġej minn Nimerod u illi ġi restituit mill-kollezzjonista b'mod volontarju li jiex kienet jirriskja sanzjonijiet qawwija kieku m'għamilx. Ek, dan huwa fil-qasir dak li nistgħu nagħmlu jekk naħdmu fuq il-prevenzjoni permezz ta' safe havens, permezz tal- ġrida konkreta fuq l-importazzjoni u fl-axar bil-axar jek nifavorixxu l-istituzzjoni. Naseb, jek namlu dan kollu nkunu diġa minna paż kbir l-qoddim, nittamaw illi nkunu nistaw nejnu l-Ewropa timxie f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna, skont ċar u konkret fil-propesti tijak. Issa nisimaw wissur sur Planx, tal-UNESCO, u responsabli tal-monitoraċ tal-konvenzjoni ta' UNESCO dwar il-miduri biex wieħed jara li ma jkunx hemm beni kulturali li jiġu importatni b'mod illegali. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi nirringrazzjak tal-li intom għal darboħra u kol e, sedintuna għaw nekux l ewwel darba li nitkelmu fuq dan il-xol u anki għan nitkelmu fuq il-konvenzjoni għalina tajjeb li nitħanaħdmu it-fit għannom tal-kollegi anki Sinjura Bokova u Djuni Dħua li naħdmu dejjem maħħom Diġa smajna imma xtaqt biss illum nerġa infakkar x'inhuma in-normi li aħna huma s-sisin ta' xogħol li nagħmlu aħna għandna sitt konvenzjonijiet e, billi ovvjament is-Sekretarja tal-UNESCO huwa responsabbli minnhom għandna l konvenzjoni tal unesco hija ta' l-1995 li ovvjament hija l-qofol ta' kollox Mbagħad għandna l-1970 tal-konvenzjoni qed nitkellmu fuq il-ratifika tagħha wkoll minn 129 stat firmatarju. L-aħħar wieħed kienu Lussemburgu li firma s-ġimgħa l-oħra biss għadbaqna tlet eh, stati l-Irlanda, Malta u l-Latvija li għadhom ma firmawx, nisperaw li dawn it-tlet eh, stati ikunu kol firmatarji sal-ħarta din is-sena. Fuq l-Unidħwa 37 firmatarji għawnek mannix bizzejet ratifiki kif qed taraw għanna um, source states kif nejdu li għadhom hemm fil-Unidroa u kważi ħadd mill mill-Unjoni eh, huwa firmatarju aħna nistennow ħafna sport minna ta' dawn l-istati membri għax verament fil-każijiet konkreti li qed naraw illum ta' erda ta' wir speċjalment fil-vant nofsani il-risposta legali hija unidħwa biss permezz tagħha li nistgħu naraw. Ġifiri, il-bażi legali ek ma jkunux eh, ratifikaw ma, ma jkun, għal xej. Il-xol mal-Unjoni Ewropea imur għal ħafna żmien issa ilu illa li bdejna għanna il-network Kaltnet u għanna il-dispozitiv eh, ġa' hija ġifri Joint Africa u l-Unjoni Ewropea u aħna f'Kazablanka kellna um, workshop fuq dan fuq din il-konvenzjoni naħdmu ħafna wkoll fuq il wirt tas Sirja għandna proġett fuq dan, proġett li stajlu s sena u t li l-Unjoni Ewropea tina 2.5 miljun ta' euros anki minn eh, eh, l-għajnuna tal-gvern ta' Flanders l-edeja hija li il-poplu tas-Sirja jerġa' issib saqaf l-svilup sostenibli anki jekk juża il-patrimonju tiegħu il-wir tiegħu. Aħna araw ftit l offiċċju ta' Bejrut huwa responsabbli ta' dan il-proġett imma naħdmu wkoll flimkien ma' l-imsieħba tagħna. L-Osservatorju Internazzjonali li inħolo apposta biex jagħmel monitoraġġ u jiċċekkja x'qed jiġri, x'tip ta' erda id-dannu u fuq is-siti ta' il-mobli u l-immobli qed nitkellmu fuq is-siti arkeoloġiċi pereżempju li l-iktar li rajna ġew mill-quta, imma qed nitkellmu wkoll fuq dak l-immaterjali bħala wirt kulturali. Għal xogħol l-aħħar li riċenti li għamilna fil-kuntesta dan il-proġett u għanna ħafna tħassib fuq Palmira il-fatt li inqeret dan l-iljun, l-iljun simboliku verament li ħagġa li ġiet iddeplorata u għankijem hemm il rajna il-ċimiterju il-loqbra li ġew ukoll meqruda qed naraw l-istampi tagħhom xogħol fuq il-post li qed isir hemm nies verament li qegħdin jippruvaw jaraw li id-dannu ma jkomplix u dak li setaw jirkupraw wara li sar l attak ġifiri emnis qed jaħdmu fuq hekk biex anki nis ma jmurux bat wara jisir u l-bit il-fdajjal li jsibu. Dan il-partnership mal-Unjoni Ewropea nafu li għanna 120 esperti li jiġu jajnuna, għanna roaster taħħom ġifiri ħafna nis li għanna nistaw nikkontattjaw u kol skont minn ikun e, xol dakinar. U anki aħna naddu informazzjoni fuq dan il-network ovvjament ukoll naħdmu fl-internet. Illum araw ftit ix-xogħol tagħna kif jidher wara li eh, twaqqaf eh, dan l-osservatorju ġifri sena minn minnu twaqqaf sena u nofsilu. Eh, skużawni jekk qed naġġel, imma kien hemm ħafna laqat internazzjonali ta' esperti mid-dinja kollha Araw ftit eh, mill-informazzjoni eh, informazzjoni konfidenzjali li eh, stajna nibdlu u workshops konkreti biex nipproteġu dejjem il-wirt. L-ewwel laqa dwar il-Mużew ta' Alep li saret f'Ottubru tal-2014 kenna ukoll laqa ta' formazzjoni għal pulizija tas Sirja li saret laqa f'Novembru tal-2014 Eh, training u kol għal eh, nis jaħmu fil-dwana u anki il pajisi tal-frontiera, għax ovvjament il-fat li kunem traffikar ta' wirt ta' wirt jinkoċenna l pajisi ma' u kol il-frontieri. U għet nitkelmu kol fuq il-wirt immaterjali. Araw ftit il-ċifri qed nitkellmu ktar minn mit persuna li aħna nit nittrejnjaw nies li huma mill-Sirja u mill pajiz tal-madwar. Id-Direttriċi Ġenerali u kol immobilizzat l-imsieħba kollha Interpol, um, ovvjament l-Unjoni tad Dwana Internazzjonali, l-Unjoni Ewropea u kol aħna nisperaw li tejn u kol mal-laqda ta' dwana dinija li unidwa li krom l-ICOMOS u ICOM u anki it-tim ta' sanzjonijiet tal-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Intom tafu li għabbażi tal-rezoluzzjoni 21 tal-99 il- kważi l-istati membri tad dinja kollha bil-fort iridu jagħtu rapport tagħhom fuq l-implementazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni għandha x'taqsam mal wirt kulturali u Interpol ovvjament responsabbli li jiċċekkja dawn l-affarijiet għanna xi 30 stat li risponda u naħseb li dawn l-affarijiet se joħorġu pubbliċi f'qasir żmien. L-Istati Ewropej ħafna drabi li direttiva Ewropea qed tiġi reveduta u jirriferu għal dan, anki għax u kol toffri miżuri għall-implementazzjoni fuq il-livell nazzjonali. Nixti issa forsi nala għax izmin żmien jiġri bina fuq dak li qegħdin nagħmlu llum u xnu d-diffikultajiet la għennet u xwiet jitċekla l-informazzjoni li jaslunna li jaddu mill-Interpol aħna nafu li ħafna nies ovvjament jagħmlu eh, dannu bil mohbi u jisirqu ovvjament nitkellem fuq il-Sirja u l-Irak, hemm traffiku illegali, hemm il-black market ukoll ta' dawn il-beni kulturali. Eh, nafu li fuq il-frontieri tal-Irak u tas-Sirja hemm nies li jmorru biex ukoll ifittxu dawn l-artifacts. Eh, ovvjament hemm bżonn li nibqgħu wkoll viġilanti fis-snin li ġejjin. Hemm ukoll ħafna affarijiet falsifikati, eh, esperti qed jedunna li hemm ħafna kopji jiġru ma' saqajn u ovvjament dawn eh, min jagħmlu tajb għal dawn huma terroristi għax jagħmlu l-flus hemm ukoll iċ-ċertifikati tal-eksportazzjoni li wkoll qed jiġu falsifikati hemm bżonn li nkompli naħdmu fuq linji ta' politika iktar qawwija u ovvjament għandna bżonn l-għajnuna tagħkom il-problema u kol ta' traffikar permezz tal-internet, mux għet nitkelmu fuq artifacts kbar, imma artifacts zar, zar li jistaw u kol jinħabbow fuq is-siti tal-internet li ovvjament ma' għet ma jistax jikontrollom għax ma jamlux parti mis-suq Hemm bżonn ukoll flimkien mal-Unjoni Ewropea li nerġgħu nirrevedu l-liġijiet nazzjonali biex anki mill-lat kriminali is-sanzjonijiet ikunu iktar severi ovvjament hemm il-konvenzjoni ta' The Hague u tun it-tieni protokoll tiegħu li għadu ma ġiex ratifikat kif suppost u nisperaw l-Unjoni Ewropea tkun tista' tgħinna biex inkomplu jiġi ratifikat minn pajjiżi oħra. Tajjeb wis dawn kienu il-punti li jiena xtaqt insemmilkom biex nala aħna norbtu fuqkom fuq ir-ratifika l-armendazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali hija essenzjali biex ovvjament il-sentenzi jkunu kol armonizzati kullimkien fuq l-Unjoni Ewropea. L-armonizzazzjoni tal-ċifikati ta' importazzjoni u kolli ħaġa importanti, ċertifikat ta' importazzjoni, l-armonizzazzjoni wkoll tas-suq tal-arti, il-pulizija, il-fatt li aħna nsaħħu il-sentenzi kriminali, il-komunikazzjoni wkoll tal-intelligence li għandu dan ovvjament e, huwa punt delikat ħafna sensittiv għax ma tantx nazzjonalizmu informazzjoni għodu attenti wkoll ħasil tal-flus dan il-qasam. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, is-sur Pannone mill Criminal Intelligence Officer tal-Interpol, għana tkellimna fuq databases u kif wieħed jista' juża dan l-istrument biex niġġieldu kontra it-traffikar. Għandek xi tmien minuti. Grazzi ħafna, Sinjura, tal-inti tajtni iċ-ċans li niltaqa' magħkom għal dan ismiħ, waqt dan ismiħ u anke tal istuda eh, stidintu l-Interpol, jina tlabt li kolli ċans u kol bieċa odda speċifika ta' kif aħna nisaw niġildu kontra traffikar illegali. Imma eh, nishtiq li intom jekk għandkom il-mostijiet ta'kom dwar il-kooperazzjoni bejn il-polizija u l tal-infurzar tal-linja fuq dan is-suġġett ovvjament jiena u biex nirrispondikom. Tajjeb wis, mela, il-ser ta' beni kulturali u traffikar tagħhom Ovvjament dan eh, jara li l-pajjiżi eh, jitlef dawn il-beni. Dan it-tip ta' reati ovvjament u ovvjament hemm ukoll tedita ta' sigurtà. Il-traffikar illegali huwa fenomen internazzjonali u politika effiċjenti wkoll għandha tinkludi kontromiżuri li jittieħdu fuq livell internazzjonali sabiex wieħed effettivament jiġilet kontra din il-fenomenu mill-95 l-Interpol tat li l-istati membri tagħha database ta' bċejjeċ tal-arti li jkunu nsterqu dan dejjem jiġi aġġornat. Ma' għaliex ikonna database specializzata f'dan il-qasam? Għaliex huwa importanti dan l-ewwel net? Wieħed irid jiċċara l-fatt li mhux possibbli għax huwa diffiċli ferm li wieħed jipproteġi xi ħaġa li inti ma tkun taf xejn dwarha. U dawn ovvjament huma għal dak il-beni kulturali li jkunu ġew skavati b'mod illegali għalhekk huwa importanti li l pajjiżi kollha jkollhom sistema ta' inventarju tajjeb tal-wirt kulturali tagħhom u jużaw l-informazzjoni dettalji eh, meta jkun hemm xi ħaġa li tispariċċi tisparixxi jew tiġi misruqa biex bekk dak l-oġġett ikun jista' jiġi mfittex fuq livell internazzjonali, ovvjament biex jerġa' jinstab. U jekk l-informazzjoni tad-diq tad-diq malajr u b'mod tajjeb se inkunu nistaw nġildu aħjar dan it-traffikar illegali. Il-Kunsil tal europa peress li huwa konxim din il-problema, u kol jix għandu xol biex jiġilat kontra da traffikar, għax fl-2008 din l-entità għalet li qed tejn l-Interpol biex s-saxħa id-database u li kunem u koll data exchange system automata sabiex l-istati membri kunu jistaw u kol jikontribuxxu permezz ta' teknoloġija ta' dan l axar Għal din ir-raġuni fl-2009 il-Sekretarja Ġenerali tal-Interpol waqqaf working group apposta. Dan il-grupp huwa mamul minn pulizija speċjalizzata f'dan is-suġġett minn disa, disa pajjiżi differenti tad dinja U dawn intaqaw fl-2009 u fl-2010. Kien hemm qbil fuq tliet alternattivi possibbli li setgħu jiġu eżaminati sabiex il-database tal-Interpol se tiġi modernizzata qed taraw fuq l-iskrin intom taraw li tistaw titolbu li jkun hemm aċċess għal din id-database. U meta intom tinataw user ID u password li permezz tagħhom tkunu tistaw tfittxu permezz ta' din id-database. U tfittxu ovvjament għall oġġetti misruqa jew li kunu sparixxaw. Fi 17 ta' Ottubru tal-2011 l-Italja mill-Polizija Speċjalizzati e Karabinieri Tutela Patrimonju Kulturali għamlu proposta proġett għal modernazzjoni ta' din id-database ta' l-Interpol dan bħala program tal-ISEC u dan sar il-Komissjoni Ewropea. 15 stat membru tal-Unjoni issieħbu ma' dan il-proġett u l-Sekretar Ġenerali tal-Interpol u ukoll huwa mimsieħeb eh, assoċjat. Il-proġett jismu Psyche għandu jitlesta fi 27 ta' awissu ta' din is-sena xar id-dieħel. U qiegħed jara li jsir dan ix-xogħol. Nam l-ewwel waħda l-implementazzjoni ta' sistema ta' missaġġi formatted fuq din id-database. Sabiex l-input tal-informazzjoni eh, eh, tkun facilitata. It-tieni li ikun hemm servizzi permezz tal-internet li jippermettu il-trasferiment tad data mill-database li jisima Leonardo tal-Italja tal li sinjura Kosta u kol semmiet diġa l-lum sabiex din l-informazzjoni tkun tista' titħol fid-database tal-Interpol. Nista' ngħidilkom li fil-futur rridu naraw li anzi li 190 stat membru tal-Interpol kulħadd se jkollu ċans li għal dan l-aċċess. It-tielet xogħol li qed isir huwa l-integrazzjoni ta' biċċa qodda li tippermetti it-qabbil biex ikun hemm serċ. U r-raba għanna u koll riżultati tal-proġett li jitqasmu bħala mezz ta' training għal dawk l-aġenziji li jridu jużaw is-sistema. sabiex il-wirt eh, kulturali jkun jista' jiġi protett fuq kull livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali jridu naraw li jkun hemm ukoll li l-imsieħba kollha jkunu involuti kulħadd għandu rwol speċifiku lejn mira waħda. Sabiex aħna dan l-approċ niffaċilitaw għal dawk l-affarijiet kulturali li kunu sparixxew sparixxow jew nsterqu u naraw li anki l-mużawijiet, l-art dealers, l-esperti uh, fl-2009 l-Interpol din il-database għamlita online permezz tal-website li hija sikura. Għalhekk il-database issa hija aċċessibbli għal kull persuna fid-dinja li tit tiċċekkja xi ħaġa. Għax qiegħda fil-parti tal-website li mhijiex sikura. Kull ma tidu tagħmlu huwa li tfittxu mill-website tagħna titolbu ID u password u mbagħad l-aċċess ukoll ikun bxejn u faċli. Wara wissu ta' din is-sena il-paġna prinċipali ta' din id-database se titbiddel araw ftit kif eh, se jkun l-interface il-ġdid li skont il-proġett Sajke se tkun paġna iktar faċli li wieħed juża għalhekk Toqgħodux lura, tibqgħux lura, jekk tidu ikolkom dan l-aċċess. Grazzi ħafna, verament interessanti dan il-proġett Sajke, verament jipprometti fid-direzzjoni li aħna semmejna sabiex ikonna sistema waħda nkunu nistgħu ikonna aċċess għalija hemm żewġ minuti jekk joġobkom għal kulħadd x'inkella l-ewwel net is-Sinjura Żwarjeski, Dramatika Strupel u Zojdrova. Zojeski, jak joġbu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za te informacje. Jina nishtiq nirringrazzja kulħadd tal-informazzjoni li interessanti ħafna. U għandi mistoqsija sur panone. Kidem informazzjoni fuq 6.000 oġġetti fuq u 120 pajjiż dana għalunna l-Ministru tal-Kultura fil polonia U u kienem xitmenin elf oġġet ta' arti. Irridu naraw kemm hija effettiva l-investigazzjoni. Ġe, anki illi wieħed imur ifittex fil- fejn isiru l-irkanti. Nishtiq nkun naf eh, kif isir dan ix-xogħol, is-sur grammatikakis. Senjura, jena nishtiq insemmi esperienza li semmejt il-żjara għal Anfipolis u Tessaloniki dal-aħħar. Jena kontent, kont kontent nisma' minn għandek fuq kienet anki suċċess anki politikament. U dan jorbotni mbagħad mal-mistoqsija li nixtieq nagħmel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 Entkom tafu li nofs l-irħamijiet tal-Greċa ġew mneħija mill-Greċa taħt l-Imperu Ottoman. Eh, ħadhom Lord Elgin. U ħafna drabi aħna provajna nerġaw nġibuhom l-Greċa, nġibuhom l-ura. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna. Għanna analiżi mill-British Museum ta' situazzjoni u riżultat kien illi ma nistawx naħdom lura għax m'għandniex nix fejn fejn għom imma issa mużew tal-Akropoli fil-Greċja illi hija ammirata minn kull min jara. Però sfortunatament il- E, l-istatwi ma ġewx lura u hemm vojt e, fejn għandhom ikunu dawn l-istatwi. U jena nishtiq inkun naf xie tkun il-pozizjoni uffiċjali tal-UNESCO fuq dan. Għax dan huwa parti mill-wirt kulturali tagħna. u l-UNESCO anki ippruvaw ikunu medjaturi, però eh, mar nexilomx. Mistoqsija tijaj ija għal tlet kellimi, għal tlet kellima, nistaqsi xini għal pozizjoni ta'kom fuq din il-pozizjoni specifika. Nishtiq nisma minn għandkom u nishtiq nkun nafan anki xtib ta' parir tistaw ta' tuna biex nkunu nistgħu nsibu soluzzjoni. U tkun anki gwida tajba għalina fil-komutat. Sur stripul un bastru toħto dik. Un baddasek. Kienet interessanti ħafna. U ħat il messagġ li nkom t intkom t-kooperaw. Imma bejn l-istituzzjonijiet ta'kom, hemm possibilitajiet aħjar ta għal kooperazzjoni u għaparti l sforzi biex ikonna database aħjar x'nistgħu namlu biex niġġieldu it-traffikar illegali. Għandkom ċifra, idea ta' kemmu dan il-fenomenu ta' kem oġġetti tal artijiet jidħlu unjoni Ewropea anki bl-isforzi li ħattu f'dawn l-aħħar snin. Xi progress rajtu u kemm taħsbu illi għatem eh, għatem opri tal-arti li qed jidħlu fl-Ewropa minn ma jiġu identifikati. Grazzi. Yeah. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirringrazza l-esperti tagħna, eh, l-esperti li ġew jaqsmu l-esperjenzi taħħom, tax-xogħol li iwettqu. Jiena naħseb li intom qed tagħmlu l-almu tagħkom f'kull settur li taħdmu fih, imma l-mistoqsija hija Fabrizio Pannone dan il, din il-ġlida biex nġildu kontra is ser u traffikar illegali naf li huwa hija biċċa xogħol diffiċli dejjem jiena naħseb li ix-xogħol tiegħek eh, eh, ovvjament jinvolvi li eh, jisir biċċa biċċa imma wieħed irid ukoll li jirreġistra imma jista' jkun naf li dan il-reġistru wieħed jista' jużah eh, jintuża minn nies li huma proprjetarji ta' wirt kulturali. Għalhekk inti tista' tgħidilna kemm jintuża dan ir-reġistru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 mhux qed nitkellmu b'ħafna eh, eh, pajjiżi, qed nitkellmu b'ħafna miljuni, għexieren ta' miljuni ta' affarijiet li jinsterqu. Jekk irridu ċertifikat għall affarijiet li huma reġistrati f'ċertu pajjiż differenti, wieħed irid jara wkoll dawk li jiġu skavati u dawk l-affarijiet li qegħdin fil-mużowijiet jew inkella fil- eh, eh, li biex eżibiti fil-mużowijiet għax u ma jkunux irreġistrati, mhux inventorjati dawk ukoll jinsterqu ġifri l-qasem traċċa tagħhom. Umbagħad u ukoll ħafna wirt kulturali eh, li mhux qed nitkellmu fuq l-istatwi u inkwatri m'hemm skritti, il-varjazzjoni hija kbira. Anki folji ta' manuskritti li jiġu misruqa minn biblioteki mbagħad jinbijaw. U meta biss jien jinstabu wieħed jirrealizza li ġew misruqa. Ġifieri mhux faċli li wieħed jgħid jikkwantifika kemm wieħed jirnexxilu jikseb u e, kollu riżultati tajbin Problema oħra hija li peress li eh, meta jina nitkellem, meta nit, naraw li eh, l-indaġin tal-pulizija eh, hija l-istess f'kull qasam u għal din ir-raġuni jina il-PowerPoint nalqa' mill-aħħar l-aħħar stampa li rajtu il-pulizija xola hija li tar issib fittex il-kriminali u l-affarijiet misruqa u dan ovvjament e, tikseb l-informazzjoni biex tista u koll e, tressaqom għabbażi tal-provi li kolla. Fuq il-wirt kulturali, ħafna drabi dawn huma oġġetti legali u il-kummerċ ta' dawn l-oġġetti hija legali, dak li huwa illegali huwa li inti tikkommerċjalizza eh, affarijiet li l-oriġini tagħhom tkun illegali. Hawnhekk il-problema qiegħda. Jiena eh, niftakar li għal ħafna snin għax jiena jiena nifforma parti bil-karabinieri u din is-sezzjoni tal-karabinieri. U d-direttiva tal-, -karabinieri, design seba li biex wieħed jara li eh, ovvjament eh, fuq eh, il-beni li jkunu legali, li jkunu ġew skavati b'mod illegali, eh, ħafna drabi ix-xjenza titħol u titlop ħafna eh, flus, ħafna żmien biex inti tipprova il-dettalji ta' dak l artifekt Grazzi, Signora Presidenta, li titini ċans u jekk wieħed jaħdem jitfit u jara li l-konvenzjoni tiġu applikati kif suppost bir-ratifika u jekk hemm il-konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970 eh, li ratifika imma mbagħad ma jimplementax il-liġi u ma joħloqx departiment speċjali tal-Pulizija jonkella kella tal-Ministeru tal-Kultura li jkun qiegħed hemm biex jintraċċa dawn il-beni kulturali wieħed isib dan l-ostakoli u kollox ikun għal xejn. Din hija l-risposta għal mistoqsija li smajna dwar l-odda ta' kooperazzjoni. L-kooperazzjoni tal-pulizija dejjem edha hemm. Imma il-limitu u li anki l pulizija tista tikkopera biss <laughs> dejjem skont il-liġi u għalhekk f'din il-ġlida tal-traffikar illegali tal-beni kulturali, ovvjament il-pulizija tiltaqa ma' differenzi u divergenzi fil- liġijiet tal-istati tal-istati stat jaħdem mod u stat jaħdem mod ieħor u ħafna drabi għalhekk kemm il-pulizija kif ukoll il-ġudikatura ma tantx tkun tista' eh, taħdem sew. So Iva, jiena spiċċajt b'dawn il-klim. Skużati, dobbiamo stare in 5 minuti. Grazie. Merci, madame, rapidement. Grazie, Iva, tamalajr fuq il-kwantifikazzjoni jekkux fuq l il infusom jew nkellem il-valur monetarju ma nistgħux ngħidulkom ċifra dwar dak li jidħol fl-Ewropa lilli xawna kien titkellmu dwar su l-leċitu su iswed imma nishtiq nejdilkom illi hemm eh, bil-biljuni hemm uħut illi m'għandhomx eh, valur kważi m'għandhom valur kważi ta' xejn imma uħut illi eh, il-valur tagħhom jitlanki anki miljuni, ġifieri ma nix ċifri ma ċ-ċifra totali tammont tal xi miljuni ta' euro. Nixtieq ngħidu li hemm sekwestri eh, u hemm azzjonijiet li qed jittieħdu aħna naħdmu flimkien madwarhom mal-Pulizija tal-Libanu u ta' Turkija kien hemm kollox 6000 eh, Oġġetti sekwestrati partikolarment fil-Libanu u fil-Turkija fuq sekwestri li saru fuq il-frontieri u partikolarment eh, beni l-inster u mill-mużewijiet ta' Sirja. Ġifiri, eh, nafu eh, kemm il-frontiera hija twila, kemm hija defixa biex tiġi kontrollata, imma għandna dawn għandna dawn il- dawn il-provi li juru xaħġa pozittiva. Nafu li hemm konvenzjoni tal design il-fat li uħut jamlu parti minn din il-konvenzjoni, istituzzjoni, issa l-UNESCO permezz tal-intervent ta' direzzjoni ġenerali, il-President tal-Kumitat, tal-Mali, kien hemm talba ta' medjazzjoni jew nkella xi xi azzjoni oħra lejn ir-Renju Unit fuq il-Partenon iġviri mhijiex l-UNESCO illi tiddeċiedi imma talba illi sir u illi prezentament instab fir-Renju Unit u eh, illi issa naraw naqra kif u x'fatta. Trovi una soluzzjoni. Eh, visto che si parla di accordo, magari inseriamo qualche altra cosa nella... Bene, mela, per li qed nitkellmu fuq ftehim e ninkludu anche affarijiet oħra fuq dan ftehim hija mela ta' malajra fuq eh, il-kooperazzjoni eh, naħseb li eh, tibqa fil-ċentru aħna tassew naraw xaġa pozittiva li l-Unjoni Ewropea tikkoopera mal-UNESCO naħseb li din għandha tkompli l-autoritajiet dogonali u koll u koll edin punt kruċjali li huwa huwa f'dak il-moment li l-prodotti għaddu minnaħa għall-oħra. U allura importanti li eh, rajna reċentement eh, l-importanza li konna intelligence li jkunu informati fil-waqt. U allura kemm huwa importanti tasew illi ikun hemm involviment tal-awtoritajiet dogonali. Fu eh, il- uh, fuq il-freezes tal-Partanon. Naħseb li dan huwa suġġett ta' sew delikat eh, kif issemma l-għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar ġara qabel l-adozzjoni ta' testi mm, tal-liġijiet internazzjonali illi għandna u għallura mm, eh, Iva, suċċed delikat imma ċertament hawnhekk irid jidħlu negozjati titħol id-diplomazija u e, dak illi hemm feħdan il komitat Intergovernamentali fil-UNESCO irridu nibqgħu bi naħdmu biex naslu għal soluzzjoni <laughs> nittamaw soluzzjoni oriġinali għaliex bil-fors irridu soluzzjoni oriġinali għal din għad din tip ta' xenarju. Grazzi. Grazie ħafna l-esperti tagħna, kellna dibattiti interessanti ħafna, proposti ġodda u li nistan nistaw nikonsidraw. Issa nixtieq nati il-mikro, issa nixtieq nisimgħu dan il-video minant il-professur Mamun Abdul Karim mill-Mużew ta' Sirja li ma jistax jiġi direttament e, ilbsu il-headphones e,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 dan il-dokument il-professur il kellu irċev anki premju għal protezzjoni tal patrimonio kulturali fl-2014 u bil-studenti tiegħu u bil-network ta' arkeologi e, u itkellem anki fuq il fat li rridu nappoġġaw risposta tal-komunità u il-fatt li dan il-wirt huwa mhux biss tal- popolazzjonijiet lokali ma ta' dinja kollha. Għandu e, etina e bħala attività mhux biss li għandna manki l-Kunsill u l-Kummissjoni il-Presidenza Lussemburgiża qed tagħti importanza anki lil e, patrimonju kulturali bħala waħda mill-prioritajiet. U nirringrazzja għal da stant il-kulħadd Ma nafx ekkaw xaħat minn naħat tal-Komissjon li u tajdu xaħġa, għaw Katrin Manjan, jonka Lina Garkova, ma nafx jew xaħat minnkom li tixtiq tajt xaħġa. Jena kull ma xtaqtu li, t-izgurawni li qed nitkelmu fuq il-kwistjoni tal-importazzjoni, direttiva li hija fil fat e, direttiva fuq l-importazzjoni u fl istessin li nappoġġaw il- proġetti eh, f'kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet kollha UNESCO, eccetera. Jekk hemmx xi preparazzjoni jew hemm xi ħaġa anki fuq diplomazija kulturali jew hekk għandkom xi aħbarijiet x'tatuna. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Costa. Um, jina nixtieq l-ewwel net nibda billi nirringrazzjak Sinjura Costa għax inti qed tagħti ħafna importanza għal wirt kulturali u traffikar il-legali. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament ukoll ġenerali għall adozzjoni tal-riżoluzzjoni ta' April li għadda. Il-Kummissjoni qed tagħti ħafna importanza għal dan id-dossier tantu importanti ġifiri il-rejat li jisir meta jinqeret il-wirt kulturali li ovvjament huwa minn lat għatta terrorizmu għax imur kontra eh, l-umanità. Din iridu hija problema rridu narawa mod globali, ġifieri m'hemmx risposta waħda din il-problema hemm reazzjoni u azzjoni tal-pulizija, tal-ġudikatura, tad-dwana, l-kultura, anki mill-lat tal-iżvilupp eh, mal-pajjiżi terzi hemm xogħol diplomatiku wkoll irid isir ġifiri fil-politika baronija hemm bżonn naraw minn huma daw kollha l-involuti u anki l-Kommissjoni x'qegħdin nagħmlu għalhekk intom tafu li l-Unjoni Ewropea adottat numru ta' regolamenti fuq is-sanzjonijiet li jiprojbixxi l-importazzjoni ta' ċertu beni kulturali mill-Iraq l sirja dawn diġà eh, daħlu fis-seħ u rajna li nqabdu diġà ċertu artifacts minn dawn li kienu qed jorġinaw minn dawn il-pajjiżi. Il din il-ġlieda hija wkoll kriminalità organizzata nafu li aħna nużaw l-Interpol u naħdu ma l-Interpol fu aħna finanzjajna l-implementazzjoni ta' dan l-osservatorju internazjonali li jiet fil-Libanu li kom hija eh, responsabbli sur planx u anki il-mistidna oħra Kom stkellmu dwar il-proġett ta' żewġ miljuni u punt ħamsa ta' miljuni fis-Sirja dan il-proġett li qed eh, jiġi mamul mill-UNESCO anki li kromi maħna qegħdin niffinanzjawha. Rajna wkoll koll istadju tal-implementazzjoni tiegħu. Smajna. Nixtieq insemmi wkoll studju li aħna minna l-Kummissjoni fl-2011 dwar it-traffikar illegali ta' beni kulturali u rajna li il-Kunsil tal-Ġustizzja tal- eh, u l-Affarijiet Interni umbat pala riżultat ra għal-iktar ratifika tal-konvenzjonijiet tal-konvenzjoni tal-UNESCO tal-1970 kien hemm ukoll rekomendazzjoni toħra f'dan il-Kunsill li ħarġu mill-istudju li għamilna. Issa fuq ix-xogħol li qed nagħmlu bħalissa u fil-futur l-ewwel net l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà qed naraw li aħna rridu nieħdu miżuri għal finanzjament ta' terrorizmu, speċjalment għal eh, traffikar u s-sors tal-beni kulturali. Aħna qed eh, bdejna subdju ġdid fuq dan it-traffikar illegali mill-perspettiva tal-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea Dini dan huwa studju li talbu għalih l-istati membri fil-pjan tal-xol tal-kultura tal-2015 il-pjan li jiswiċċa fl-2018 u din dan l-istudju se jagħmel l-inventarju ta' sitwazzjoni legali u liġijiet li għandhom l-istati membri fuq din il-problemi ġifiri l-ideja hija nippreparaw riflessjoni li jmiss għal azzjoni leġislattiva għalissa ma nistax nitkellmu fuq dan għadu stad bikri wisq. Pero nisperaw li naslu hemmhekk, nixtiequ nkomplu naħnu flimkien mal-UNESCO, dal-għodu stess kellna laqa mal-UNESCO, ma' Sur Planche, u esperti oħra tal-UNESCO biex naraw x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu naħdmu flimkien u insaħħu l-kooperazzjoni bejnietna sabiex ikunem verament risposta iktar tajba li tkun iktar varjata biex niġildu kontra din il-problema tal-biza tal-irda tal-wirt kulturali u li traffikar illegali tijaw. Grazzi ħafna. Grazie Grazzi tal-informazzjoniet importanti li tajtna. Ntamaw li kuna kooperazzjoni għawija mill-Parlament, il-Komitat tan mal-Kommissjoni Ewropea. Naħseb li xieħut mill-punti li tkellimna fuqhom ta' minn wieħed jidħol iktar fil-fond fuqhom min-naħa tal-Komitat u anki mill-appoġġ tal-Kommissjoni. E, per eżempju anki l-kwistjoni tal-restituzzjoni, il-kupru biex ikonna e, stampa iktar Eh, iktar importanti minn dan minnant il-professor Renault u anki l-avukat tal-orti tal-ajja il-fat illi dan u reat kontra l-umanità u dan għandu konsegwenzi preċiżi. Kemm minnaħ ta' responsabilità kif ukoll għall-intervenzjoni u anki il risposta ċara illi għamel il-professur fuq il-kwistjoni tal-intervenzjoni militari, però anki il-proposta li wieħed jista' jieħu miżuri oħrajn ta' poċ, per eżempju, illi jekk stati membri kunu qegħdin jappoġġaw azzjoni ta' oħrajn ta' nies oħrajn, dan l-aspett għandu jkun inkluż anki fil-appoġġ eh, ta' ta' taħriġ u ta' edukazzjoni anki l-idea illi nestendu dan il-program psike eh, biex ikonna database <coughs> illi kullħat ikun jista' jaċedih u jikopera fih u anki it-tisħiħ kif qal il-professur Plonċ li għanna nsaħħu il-liġijiet kriminali u anki illi eh, nżidu ratifika hemm ħafna x'namlu. Eh, anki mbagħad kien hemm il-suġġett tal-użu tal-estensjoni tal-użu tal-ħidma tal-soldati eh, tal-ġnus ma'uda illi fl-intervenzjoni tagħhom għandhom ikollhom kompetenza anki fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali. Il Dini kienet talba li għamlita anki l-pajis tijaj. għaliex eh, dana jitħol fil-ġenoċidju kulturali u dana huwa eh, eh, inkluż fil-liġi fil-ġurisprudenza tal-Orti Internazzjonali Kriminali U bat ħaġa li ma t-rigwardax biss l-Italja, dan id-dibattitu Ewropew internazzjonali mhux san jifuaw, minn dawk illi dawk nis li jixtiequ fil-aħħar ta' Lulju u fil-bidu ta' Wessu, fil-Expo ta' Milan, il-Ministru Franceschini steden eh, stieden pajizi pajjiżi kollha tal-Expo se jkun hemm anki Bukova il-persuni kollha li huma interessati fu fil-beni kulturali biex verament niddiskutu fuq dan is-suġġett għax dan huwa suġġett importanti ħafna u kulħadd iħossu internazzjonalment u għal dastant eh, nixtiequ e, inqajmu l-kuxenza anki ta' dawk il-pajjiż li għadhom ma firmawx il-konvenzjoni. il konvenzjoni u diġa minn marsu u dimi pja e programmajna din l-attività fil-Expo. Nirringrazzja l-esperti u nittama li nkunu nistaw norbtu anki eh, fuq il-kooperazzjoni ta'kom. Issa namlu nisospendu l-laqa nalqu il-sessjoni Eh, tal-komitat u, u, u bat inkomplu xiftit minuti oħra bil-laqa tal-koordinaturi.